bħala membru moderat tal-grupp moderat, iżda minkejja dana kollu dejjem xtaqt nipprova nħares il-partijiet tajbin u konsekwenti tiegħek nemmen li l-Ewropa ta' min jiġġieled tarija. L-Ewropa hija tama għall paċi, għall komunità, għall koeżistenza u għal dak kollu ħad komplu u minnkom ħad komplu hawnhekk u ħad tiġi warajja taqtawx iskom qatt għax din hija tama li ta' min ikompli ġġieled għalija grazzi tassew. Onorevoli zaffari. Mikrofonu. Mikrofonu? Mm, mandokx mikrofonu? Iva, tismak? Iva ir regolamenti u studju ta' regolamenti li kellha lakuna kbira u issa qed tistabilixxi l-ewwel darba wara ħafna reżistenza wara l-fuq minn 10 snin ta' diskussjonijiet tal-ħriġna um, bir-regoli komuni għal dawn il-vetturi tqali li kontribwixxu għal 6% ta' emissjonijiet totali globalment li huma destinati li jikbru barra l miri ambizzjużi ma li aħna nistgħu nilħqu tal-niqqas ta' emissjonijiet tas CO2 aħna nkoll ħaqna qbil fuq konformità fit-tura biex ikollna data fuq il-konsum tal-fuel dak li huma kundizzjonijiet reali ta' sewqan. u dan huwa differenti ħafna drabi dak jħorġu mill-laboratorju din informazzjoni li ta' importanti biex nevitaw skandli bħal huma Dieselgate dan l-informazzjoni tista' tkun utilizzata anke minn suġġetti terzi għal għannijiet ta' kontrolli indipendenti U fondamentali huwa fondamentali huwa li jkollna metodoloġija ta' il-massa tqila fiċ-ċiklu kollha tal-ħajja tal-vettura minn menda tiġi pjanata u ddisinjata sa meta tintem ħajta fit-triq aħna wkoll dan irridu nizaħdu t-teknoloġija biex ikonna vetturi elettriċi ta' missjoni baxxa biex mill-2025 ikonna kwota minima obbligatorja ta' dawn il-vetturi għal produtturi li fil 2%. Dawn jiġu inċentivati investimenti pubbliċi u privati infrastruttura tal-charging Eh, stations u anke l-karbonizzazzjoni tat trasport eh, għal 94% ta' żejt huwa eh, inkluż il-gas naturali. Imma indispensabbli li l-Kummissjoni toħloq fond għal rikwalifikazzjoni u appoġġ tal-ħaddiema tas-settur sabiex nagħmlu transizzjoni sostenibbli min-naħa tal-pol soċjali u ambjentali. Dan regolament huwa Ewropa f'Moviment, Moviment ta' Żvilupp Ġdid bażi tal-Alleanza bejn industrija u l-Ambjent. Paħol li ta' Mr. Demesmaker. Nvri Demesmaker. L-aħħar vot fil-plenarja ta' dan il-Parlament huwa issa. E, kien issa. U xtal darbaħra għandna ċans irid nivvotaw fuq il-meżuri konkreti fil-bidla fil-klima il missinijiet ta' trakkijiet itqali jaslu għas 6% tal-emissjonijiet e, madwar l-Unjoni u dawn qegħdin jitilgħu speċjalment f'pajjiżi fil-fjammingi. Jekk jaħna sew irridu illi nilħqu l-għanijiet ta' dan il-klim ta' dak li għandna fil-klima mela il-flotta tagħna tkun iktar ekoloġika u t teknoloġija hemm qiegħda huwa kruċjali li aħna nadottaw tnaqqis fis-CO2 fis-standard tas CO2 għal dawn il-vetturi tqal u importanti li nħeġġu li jkollna emissjonijiet eh, żero. Għalhekk il-parti tiegħu jaqbel mal dan il-ftejm ħarja l-kem stajna kon aktar imbezzjużi, ma Għawis nis qegħdin ibatu minħabba l-kwalità ħażina tal-arja tagħna, wis nis qegħdin imutu mod bikri iż-żejjet, u allura l-standards illi aħna ħan iprovdu ħajatu mhux biss li wieħed jiffranka finanzjarja meġvirija konsumatur ma' negozju imma eh, li jkun qed jaċċerta l-standardizzazzjoni tal-prodott. Għax importanti dan innovazzjoni investiment pajjiżi terzi pa' Stati Uniti u Ċina qegħdin jagħmlu dan u l-Ewropa ma jistax tkaxkar saqajja f'dan ir-rigward. Revoli minuti. Signora President, jiena xtaqt nibda billi nirringrazzja l-kollegi tiegħi li ħadmu miegħi dawn l-aħħar snin fin-negozjati jiena ħdimt eh, sfiq miegħek ma' Kristofirne u koll eh, dana eh, kien qed jilmedha li x-xar u bjadlu ma' żmien ma nafx ma insomma jiena nista' ngħid illi mhux biss bjadilna xarna, ksibna ħafna iktar minn hekk merita tax-xogħol li għamilna aħna kena per esempio problema ta' fermentazzjoni għandna xi manifattur prodotti ta' li tiġi manifatturati li mhux ħasibu problema bħala kumpaniji biex jilħu dawn l-anijiet ta' produzzjoni tal-karozzi, imma mbagħad hemm kumpaniji oħrajn li ħajbatu biex jilħu dawn l-anijiet u dit tikkomplika l-ħajja li hemm. Ħaġa oħra, il-vetturi ta' missjoni zero kif insejħulhom aħna il-karozzi, elettriku li jħammeċ, ma mux vera missjoni zero, u jek jħammeċ, Jiġifieri aħna rrid ikollna ambizzjonijiet għolja jekk aħna li niksbu l-annijiet tagħna kif konna konna wedna ma' Greta Thunberg il-bieraħ dan kollu jserraħ fuq kemm aħna lesti li ninvestu fil-ġejjieni fil-elettriku nadif għax dan huwa l-mod kif aħna mmexxu l-qudiem aħna rridu nibnu pont għal ġejjini it ikonna fuel alternattiv, irridu naraw il-livelli ta' emissjonijiet huma iktar baxxi mill-elettriku li bħalissa qegħdin nużaw l-ikbar sfida li aħna għandna li kienħarsu lejn ġejjini għandu x'jaqsam ma' dak li qalbas fil-bidu ta' sqarrija tagħna li aħna rridu nimplementaw il-motoraċċarizzazzjoni tagħna ehm, u l-parlament li biss u l-parlament li biss ħajkollu ħafna xogħol x'jamel għaliex il-proposta trid tkun titilħaq id-destinazzjoni li aħna konna. Ifissajni l tkun fidejn il-Komissjoni wkoll biex ċara li li ngħidu u nagħmlu il- dak li għandna nagħmlu dak li għandu jsir u kulħadd jittama li aħna lkoll nkunu hawnhekk biex naraw dawn l-affarijiet isiru sur Tovans. Għandek blue card mela le dejjem bi pjaċir nisma' il-mistoqsijiet tiegħu. Aziz kollega, L-ewwel nett nsellimlek għaliex dana kien eh, ta' stinet ta' sew ta' sfida, ġifieri mm, proset ta' sew. Eh, u il-produzzjoni u anki l-użu ta' dawn il-vetturi għandhom rol gwiex jaqdu fil-naqis emissjonijiet tal-karbonju taħsbeb illi jkunu nistgħu naraw kif innaqsu s co bil billi ndaħlu karozzi oħrajn. Iva, grazzi ta' sew, interessanti din mistoqsija. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li mhux biss li jkollna karozzi li huma intelligenti, imma xufira jew sewwieqa li huma intelligenti, ma nafx hekk is-sur Rubek <laughs> jista' jsibhom dawn il-xufiera jew sewwieqa, ma jiena dak li nħoss li jridu. Aħna rridu Inkunu nafu kif insuqu. Jridu konna l-odda kolla tekniċi fidejna biex situazzjoni kontrollawa. U ma nistawx nibżaw me teknoloġi u l-opportunitajiet kolla li ġib maħħa. Jekk aħna ma nibżawx, aħna nkun nistaw naħseb insalvaw is-sitwazzjoni. Grazzi tassew. Issa fissem il-grupp konfederali, il-grupp tal-xelluk maqut, eh, rivoli ekkem. Grazzi, eżis kollegi. Jiena ħafna drabi eh, maqdart il-Konsil u l-Kommissjoni illi deċiżjonijiet, ħafna deċiżjonijiet tihdu eh, għaskapitu tal-annimali tagħna. Aħna eh, u anke l-bdiwa tagħna maħna saħna na riżultati hawnhekk mill-envi u anke migrati rapporter rizur Ighab għankun qed nivotaw fuq l-ewwel regolant biex innaqsu s co 2 li jkunu prodotti minn vetturi tqal. Iżda ovvjament dan inkiseb minkejja ħafna reżistenza minn ħafna gvernijiet inkluż il-Gvern Ġermaniż. Jiġifieri dan jmur lil mill-proposta tal kummissjoni dan huwa pass importanti kbir għal ħarsien tal-ambjent. Ovvjament, mm, fadlinna x'naqtfu f'bosta qosma Ma dan huwa l-aħħar diskors tiegħi ukoll u musa nkun membru fil-Parlament li miss. għaldaqstant fid fil issa li jmiss ta'kom skont ukoll artiklu 13 artiklu ta' Lisbona nappellalkom illi tqisu biljuni ta' annimali li qegħdin ehm, jitrabbew u jitbiċċru għall benefiċċju tagħna. Eh, provaw leġislaw b'qalbkom U issa wasal il-waqt li konna bidla fil-mod eh, kif aħna naħsbu eh, mhux biss fuq l-għanijiet tal-ekonomija u l-impjieg, imma il-benessri u l protezzjoni eh, tal-organizmi kollha fuq dan il-pjaneta. Ġifieri grazzi ta' kollox u nawguralkom kull suċċess f'kull deċiżjoni politika li kolkom fih. kollega Eżis kollega. Ego kollega Lisa. And blue cards. Sur Lisa. Is-sur ek, nishtiq nawla net nirringrazzja kun awguralek kull suċċess fil-kapaċità personali tiegħek. Imma mdi mistoqsija lik din l-informazzjoni li inti tajtna fejn hija xi ħaġa li tmur lil mill-proposta tal-Kummissjoni. Din informazzjoni minn fejn ġibta. Jien ma nasibx li eh, qegħdin qegħdin ħdejha di laqas xejn għas qarribnija. Eh, Jina sepp li jewa għaqli il-ċifra li jena jaqlija u ma mux għet jaqbess il-proposta ġen tal-kommissjoni. Iva, dak li rrit najt huwa li eh, hemm xi joqsma fejn f'negozjati maħna rċevejna ċertu għanijiet li fil-fatt imorru l-in mill-proposti oriġinali tal kommissjoni naħseb fil- Grazie Suraj Kod ġifiri li huwa kollega eccellenti li ħaddem u eh, ġielet kem eh, seta biex eh, naslu għal dan il-ftejm ambizjuż, rettiv ambizjuża. U allura nxingrazzjaħ tassew ta' dan kollu. Grazzi tassew. Sanadu għal-ħadar l-għalati hilsas narvali delli. Eżis kollegi, id-ġima aħna irċevejna mill-attivista Greta Thunberg li għagġi tajdinna azzjoni, azzjoni, azzjoni, issa. Tidu taraw illi jintom li tiħdu deċiżjonijiet fuq livell politiku tippermettu illi fil-ġenerazzjoni li ġejjin wieħed ikun jista' jgħix kuntent f'dinja li tħadnu. Jekk aħna rridu nipreservaw is-saħħa tagħna u salvaw il-pjaneta, naqsu l-tniġis mella jridu nerfaw responsabilità tagħna u s-settur tat trasport irid jagħti semu kalħadd ieħor. Parja tad dinja fuq it-toroq tagħna 500 biss fil-mija biss ta' dawn il-vetturi tqal e, u huma parti minn dan il- karozzi kollha tal-Unjoni imma xorta dawn l-iktar li jipproduċu CO2 fl-Unjoni. Jekk aħna rridu xi darba nirrispettaw ir regoli ta' COP21 biex insalvaw klima u l-pjaneta, Mela, issa iktar mi wasal il-waqt illi nispiċaw dawn iż-bilanċi. Dan it-tekst li aħna għandna aħna qed nivvotaw hawnhekk qegħdin nagħmlu l-ewwel pass fit tnaqqis ta' CO2 minn inqas minn 15% minn issa sal-2025 binqas minn issa sal-2030 għat-trakkijiet. Ir-regolament imur iktar lil minn proposta l-Kummissjoni għax l-ewwel darba qed tiddaħħal l-Ewropa fl-impenn li tnaqqas emissjonijiet fi toroq tagħha biex tejjeb il-kwalità tal-arja li hija rebħa. Din ir-rebħa turina xiex illi aħna aħna nipropoplu tal-elettorat tal-elettorat e- jitkellem favur il-mux bis favur il-klima għaddejna mill-klim għal-fatti u meta namlu dan dan l-affarijiet jimxu fi direzzjoni tajba nista' nkunu gburin il-triq però għadha twila jekk aħna rridu nippreservaw iċ-ċans tal-tfal tagħna li jieħdu nnifs ta' arja safja li jkunu kontenti u mhux il-pjana tagħna tifgom, mela aħna rridu nivvotaw favur dan it-tek nivvotaw dan il-klima. Grazzi. Merci beaucoup, grazie. Grazie ħafna. Issa fissem l-Europa tal-Nazzjonijiet u tal-Libertà l onrevli Lanċini għal minuti. Grazzi ħafna hawnhekk għandna rwol fundamentali għall-ekonomija u għall-kumpaniji tal-stati membri. Iżda għawnek jisna eh, ninsew dan l aspetu ma nisimawx il talbit tal-ħaddiema Ewropej u l dik li għanna fil-proposta tagħna huma eh, anakronistiċi u anki realistiċi li għanna li garantixxu l-tranzizzjoni lejn immobilità bl-emissjoni zero għal eh, inċentivaw l-iżvilupp it-teknoloġija għandha tiżviluppa u il-mizuri ifittxu il-soluzjoni elettrika u ma tiħux in konsiderazzjoni l-alternativi oħra li jinsabu fis-swieq. Irridu niprevedu mill-bidunet l-użu tal-taħlita tat-teknoloġija fil-żmini itwal biex najnu il-kumpaniji l izvilupp il teknoloġija ta' zero emissjonijiet avanzat fil-ekonomija tal-vetturi tqal speċjalment fil-gwant tal-dawk li isuqu fit-tul. Dina se tolqot il-kompetitività Ewropea u l-istati membri varji. L-Ewropa se tkun dipendenti fil-pajjiżi eh, sinjuri fil-materji prima pal ċina U ma taħsibx li l-enerġija elettrika prodott fil-ekonomija tiġi mill-ċentrali tal-karbonju. U eh, fil-gwant paradossalment intużaw eh, eh, l-elettriku li qed jiġi mill-użu tal-petrol. Maħni qed naraw il-konsekwenzi negattivi fuq ix-xogħol. Dan u per eżempju fil-Ġermanja dan jista' jwassal għat-telf tal-postijiet tax-xogħol illi jinkludi l-30,000 fil-ħafna kumpaniji sal-2030 għandna responsabilta illi eh, neġon nħarż li proposti bħal din. Dawn laqas jista' jifem dan u dawn ma jaslux jagħtu l-riżultati opposti milli ridna. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l onrevli Sosnerz għal-minuta. M'hemmx vetturi li jipproduċu zero emissjonijiet eh, eh, eh, fuq milli tibqgħu tajdu din il-ħaġa fid-dokumenti ħaġa pal din ma teżistix u laqas fil-ġejjeni bikrija m'hemmx dan huwa dan qed erqu bik bikom il-kumpaniji tal-karozzi il-produtturi huma iniġsu dan karozzi. Iqfu E, fu mill-gdib sinjura dalli diġa għalet dak li xtaqet u telqet sinjura Delli telqet jekk jekk hemm teknoloġija li tippermettilna nwaqfu l-emissjonijiet din hija moħbija u u e, zgur li se twassal għal iżjed emissjonijiet mhux inqas dan dan ir-rapport huwa irresponsabbli daqshekk. Grazzi ħafna issa l-orreveli Lise għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi kollegi, ħaġa sabiħa ħafna li għada. Fl-axħar, se nieħdu deċiżjoni fuq dawn l-emissjonijiet għal trakkijiet wasal iż-żmien biex is-setturi kollha jagħtu semhom biex innaqsu l-emissjonijiet. Is-soċjalisti u l-ħodor fortunatament neħħu dak li eh, xiftit minn dak rridu f'dan ir-rapport, anki r-relatur eh, avviċina dak li xtaqna fil-PPE, nirringrazzja l krisofania għall-impentijaw fuq dan fajn li anki fuq il-kwistjonijiet oħra. Nixtieq neħu din l-opportunità speċjalment biex nirringrazzja l-Kummissarju Sur Kanjeta kellu jaħdem eh, kellu jilqa ħafna eh, eh, kritiċi fis-smieħ iżda ħafna kellhom jaċċettaw illum li bih irnexxinna niksbu ħafna l-klima fl-klima u din l-leġislazzjoni hija tajba ħafna għandha tiġi adottata fil-Parlament u bekk grazzi lil Sur Kanjeta għandna nkomplu xogħolna u fil-Parlament li jmiss wieħed mill-waħda mill-kwistjonijiet se tkun il-tisħiħ tal-ferroviji. tal ferroviji namlu xi ħaġa dwar dawn il-vetturi tqali ħaġa tajba iżda għandna nbidlu lejn il-ferroviji issa. Qasam ieħor il huwa responsabbli għal ħafna emissjonijiet ukoll iżjed mill-forum oħra tat trasportu bekk għad fadal ħafna xogħol grazzi ħafna l-attenzjoni tiegħek. Grazzi, Sir Lize, l-Onorevoli Lize, għandek kartal blu, Mr. Soċnes. Inti taċċettaħ? Inti qed li ksibna ħafna l-klima. Xi ksibna fil-fatt? Għajdli, għax jien qed nara biss il-karti li qed jiġi stampati x'għamilna fil-fatt tal-klima. Għajdli, għajdli. jina naf eh, dwar il-mirijiet li tajt, iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar il mirja l 2030 u aħna l-estejna din l-inflazzjoni u mbagħad inkunu nistgħu nifissaw il-qafas biex inmorru aħjar mill-mira li għanna ta' 40% fil-fatt u bekk hija meħtieġa biex aħna nkunu ta' eżempju fid-dinja bħala Ewropej. U l-liġiet li konna rridu jizguraw li ma nibatux l-industrija barra mill-Ewropa, jiġifieri kollox ma kollox sibna bilanċ tajjeb il fat li li eh, faċċajna ħafna kritiċi juri li aħna fil-fatt sebna um, media. Sinjura Dalli, issa l-minuta u nofs, jekk joġbok. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq ngħid prosit lill relatur Bas Eka tal-xogħlu biex jikseb dan il-ftejm naf li dan il-fajl ma kienx faċli huwa pożittiv ħafna illi għal darboħra għandna politika fil-post biex innaqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju għax għal wis żmien aħna ma kellna ebda standard għal dawn il-vetturi tqal fejn konna nafu illi dawn il-trakkiet ikollhom impatt kbir fuq it-tisħin globali u l-impatt fuq il-klima huwa mistenni li se jiżdied jekk nibqgħu għaddejjin pass soltu Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tadotta l-miri vinkolanti għal frigwa tal-emissjonijiet mill-vetturi tqal. Mela, illi naqblu dwar dawn il-vinkolanti kienet diffiċli u anki li naslu għal benchmark kien taksib kbir nafu sew dan, ippermettuli nirringrazzja il-Shadow eh, Damjano Zakoli tal- tal-kontribut qawwi u r-rol tiegħu fej assigura li kompromess tajjeb intlaħaq il-pożizzjoni tal-Parlament fissa l-ambizzjoni tajba. Xi ħaġa li għandna bżonna biex inkunu skont l impenjiet tagħna tal-firgwa tal-ambjent tal-klima. tal ambjent tal klima jiena naħseb illi fil-ġejjeni fil-trakkijiet se jkun innovazzjonijiet u u b'dan il-mod biss se nafsu fuq din il-bidla aħna għandna dan lan fix-xogħol tagħna u qed nistenna għana għal iżjed xogħol fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, grazzi lilek u issa l-kelma lill-Onorevoli Il-Onorevoli li jmiss għal minuta u nofs. Si, Monsieur President. Grazie. L-Unjoni Ewropea stabilixiet obbligi ta' tnaqqis ta' CO2 għal vetturi tqal responsabbli għas soċja demokratiċi fil-Kumitat tat Trasport iddefendejt għanijiet iktar ambizzjużi. Imma l-istati membri, speċjalment il-Ġermanja u oħrajn huma influenzati bil-industrija naqsu dan il-limitu. Jiena jiddispjaċini fuq il- Eh, l-nuqqas ambizzjoni tal-meta rajna li fil kunsill eh, tella l-ambizzjoni tagħha f'kwistjonijiet oħra ta' trasport fit-toroq, però minnaħar l-oħra jiena għedt li dak li nagħmlu hawnhekk jkun essenzjali biex finalizzaw il-leġiżlazzjoni kemm jista' jkun inkopru iktar vetturi kif ukoll biex eh, inna nollu l-ambizzjoni tagħna. Minkejja l-nuqqas ta' tajba, għalmenu minna pass il-qoddim li jkollna mira li jittina obbligi u jgħatsu s membri obbligi f'dan ir-rigward għal dawk li man produtturi biex bekk inħarsu l-għanijiet tagħna klimatiċi speċjalment eh, fuq sħin klimatiku u dan nafuħ l ġenerazzjonijiet ta' ġejjini l-Ewropa taġixxi konkretament kontra t-tniġġis u jiena kontenta li d-daħar diskursijaj tal-plenarja ħatkun biex insaħħu dan il-punt u grazzina dan. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-proċedura l-kaxtijaj għandi żewġ eh, talbiet nil axħom l-onorevoli varja għal-minuta. Mela nilqa l-kollegi kollha li kienu involuti f'dan ix-xogħol f'dan il-fajl li fejn għandna eh, għanijiet ambizzjużi fil-gota tal emissjonijiet u ningrazzja kull min ħadem f'dan il-mandat għal files varji biex għal kontribuzzjoniet f'ħafna setturi biex niksbu l-riżultati tal skont Pariġi, f'tejem ta' Pariġi, irridu nilħu għanijiet li l-in mil dawk oriġinarjament approvati l-grupp tana, l-PPE, eh, ma nistawx nixdu li t-tibdil klimatiku jeżisti rridu nsibu sistema fejn naqsu il-tneġġis tal-attività umana fil-pjaneta. Hija ħaġa li qed nagħmluha sew. Eżis kollegi, l xenzjati dak li qed jgħidu qed jilħaq anke żgħażagħ issa. Aħna nkomplu nipproteġu l-interessi però li iwaqfu l-dekarbonizzazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġija sfortunatament huma tfal li qed jgħidulna li il-re um, u Arwen. Onorevoli Kelly issa, kelma lilek. Jiena kont involut fl-agenda fil ta' tibdi fil-klima matul dan il-mandat u bekk jiena kontent li qed nipparteċipa dan dibattitu għamilna progress fil-Parlament u prosit lill-Kummissarju Kanjete illi wasal mill-ftejm ta' Pariġi hawnhekk ukoll u għanki l-Onorevoli Eckhart li kien il-forza wara dan ix-xogħol fl-aħħar ħames snin kif intqal mis-Sinjura Dalli għandna politika fil-post hawnhekk dan huwa qasam fejn verament irridu niġġieldu fil-gwatt tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għax eh, waqt li l-ekonomija qed titjieb jiena insuq mill- minn darri sal-aeroport u anke mill strasburgu sa' Frankfurt u nara kull ma jmur iżjed eh, karozzi tqal, il-vetturi tqal fuq it-toroq. Aħna jekk innaqsu il-tnaqqis fil-emissjonijiet mhux se jnaqqas il-karozzi fuq it-toroq, issa eh, jekk ikun effeċenti l-użu eh, tal-fuel. U dan huwa puntat luq hemm x'namlu iżda għandna nagħmluh sew kif suppost u bekk ngħinu l-industrija u ngħinu l-ambjent. Xogħol eċċellenti li għamiltu prosit lil kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi u bekk nagħlaq il-catch tiegħi u issa nagħti l-kelma li fisem il-Kummissjoni lill kummissarju Agnes Kanjete jekk jogħġbok. Sur Kummissarju, grazzi President. Grazzi lill membri onorevoli għal dan dibattitu jiena nixtieq nibda' billi inwieġeb mistoqsija diretta illi semmit mill-Onorevoli Sosnier. U saqsa, dan il-Parlament x'għamel għal għattibri fil-klima. It-tweġiba tiegħi hija ħafna u l-Unjoni Ewropea x'għamlet għal tibri fil-klima ħafna. Qabel 2020 aħna waqafna miri ambizjużi naqqasna l-emissjonijiet fl-2017 biżjed mit-22% meta mqabla mill-2000 mill-1990 u naqqasna l-emissjoniet u żidna l-efficienza. Iżda dan il-Parlament f'ħames snin wassal anki qafas formidabli tal-klima l-enerġija għandi seba parlamenti reġjonali nazzjonali jiena qatt ma niftakar attività leġislattiva tant um, tant enerġetika kif rajna f'dan l-aħħar snin. U jiena għandi nirringrazzja il-Jersey Brusak, Martina Valjan, il-Giovanni Lavija, il-Presidenti il, il tal-Komitati kollha, il-Relaturi kollha xogħol tal ħagġab li għamiltu mhux biss hawnhekk iżda eh, għamiltu ħajti diffiċli fil taħt id-direttiva wkoll. Dak li għamilna huwa li stabilixxejna numru sostanzjali tal-leġislazzjoni illi se jwassal għal tnaqqis ta' emissjonijiet tal- 25% sal-2030 u sal-2050 se jkonna 65% ta' tnaqqis u għandna eh, baġi sostanzjali u għanna l-appoċ politiku, l level tal-appoċ politiku f'dan il-ftin proposta fil-pakket tal-enerġija 80% tal- eh, kienu favur fil-klima minn ma konsiderazzjoni il-vozzjoni ta' għada 76% kienem appoġġ politiku sostanzjali għal leġislazzjoni li aħna implementajna għall-2050 u dan mhux daqstant frekwenti hawnhekk kien hemm dialogu, jiġifieri kien hemm ftehim. Aħna negozjajna, sibna pożizzjoni u nista' ngħid għalija illi kienet esperjenza tal-aġeb. Jiena ipparteċipajt fil-71 um, dialogi, dialogi diffiċli jizet minn 350 sija tal-ħajti. Ta, ta u eh, kienet esperjenza formidabli u nixtieq ningrazzjakom kollha għax-xogħol tal-aġeb mingħajr l-involviment tal-membri tal-Parlament kien ikun impossibbli għax il-Parlament żied il-livell tal-ambizzjoni tal-Kummissjoni u jiena kuntent. Din hija l-logħba, din hija dan huwa l-mod istituzzjonali biex nimxu l qudiem U naħseb li għandna proċedura tqila iżda għandha valur fondamentali l-leġislazzjoni se tiġi applikata fis-snin li ġejjin u se jkollna eh, reviżjoni anke biex inżidu l-ambizjoni ma' żmien. U dan il-Parlament però għadu ma l ix-xogħlu. Jiena rajt l-aħħar starriċi li sar nhar il-ħamis 77% tal-votanti potenzjonali identifikaw it-tisħin globali bħala kriterju importanti fl-għażla ta' min se jivvotaw għalih fl-elezzjonijiet li ġejjin. Dik hija kwistjoni importanti. Għall-elezzjonijiet Ewropej il- klima hija fattur importanti u ninkoraġġikom biex tagħmlu affarijiet biex taħdmu tridu tispjegaw lill-poplu Ewropej x'għamilna fl-aħħar ħames snin u anki għajdilhom xi tridu tagħmlu fil-ħamsin li ġejjin u bekk inġibu niġbru iżjed nies biex jivvotaw, iżjed appoġġa l-Parlament li jmiss u f'ħames snin minissa. issa. E, e, aħna nlessu dan il-pakket, nagħmlu progress u naħdmu flimkien biex l-Unjoni Ewropea tkun l-aħjar ekonomija, l-ewwel ekonomija li se tkun neutrali fil tal klima fl-2020 u fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, grazzi lill-Kummissarju. Issa r-relatur pass ekaut jekk jogħġbok. Grazzi Bla darba kulħadd qed jirringrazzja lil kulħadd, nixtieq ningrazzja l-Kummissarju Kanjeta għal xolok Kollu ovvjament kellna mumenti fejn ma qbilniex, jiena għaddejt xi miegħek dawn eh, ħdimt miegħek għal u u dejjem kellna dialogu tajjeb, mhux dejjem binna, iżda dejjem brispett li xulxin. Um, u dan kien il-mod biex nimxu l-qoddim, għandek raġun, ksibna ħafna fil ta' klima, tal-enerġija, etc., l-emissjoniet. Issa, mux xol kollu ma sissa irridu naħdmu e, iżiet e, veloċi u naħseb li um, il-signorina e, l-biraħ Tumberg għamlet, il-Greta Tumberg għamlet resq dan il-punt. Uh, u nasab li l-elezzjonijiet għandha xasum għal-klima vera. Ehm, mela, l-ewwel net, grazzi ħafna tal-li ġejt lura Peter, jiena nista' nwieġbek fejn aħna bħala parlament it-tejjibna u konna iżjed imbazzjużi. L-ewwel net fuq il-mira tal-2030 hija vinkolanti legalment mhux l-ewwel proposta tal komissjoni importanti ħafna sinjal ċar fejn aħna sejrin it-tieni għalaqna l-lakuna fil-gwata proposti fil-gwata super credits biex inti tilħaq il-miri, aħna sostituxejna dan għal-benchmark għal-emissjoni għal-emissjoni baxxi mill-karozzi u anki zgurajna illi dak illi nifmu illi naqblu fuq il-karta se sir fil-realtà. Importanti ħafna. U inti suppost tafu da wara d Gate dawn it-tlet elementi tant kienu kruċali ħafna titjib eh, tekniċi l-klawzula televizjoni dawn iva iżda dawn it-tlieta qed jibgħatu l-messaġġ lill investituri lill produtturi illi l-ġejjieni għandha x'taqsam mal-emissjonijiet zero jew ftit emissjonijiet mill-vetturi u illi tkompli bit-teknoloġiji mhux biżejjed ehm, element kruċali u bekk jiena kelli nwieġbek. Grazzi ħafna għal dan qed nistenna ħerqana għal vot u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed eh, wara, eh, speċjalment fis settembru fi New York, għax jien qed nistenna li l-Unjoni Ewropea se żid il-kontribuzzjoni nazzjonali tagħha hemmhekk meta mmorru fil-New York. U għal darbohra jiena se nitlob magħkom għal dan. Grazzi, grazzi ħafna. Il-votazzjoni se ssir għadha. L-ordini del giorno rek. L-agenda issa titratta il-rapport eh, tal-Onorevoli Gazzib. Nat il-kelma l-rapporter Gazzib għal erba' minuti. Signori, wara s sena sħiħa ta' xogħol fuq id-direttiva, li nippromovu vetturi li niġsu inqas nista' ngħid li 60% fil-mija qed jgħidu li żewġ terzi tal-emissjonijiet kollha joriginaw mill-trasport fuq l-art u fis-settur pubbliku jeħtieġ vetturi li huma effiċenti, ma jniġsux basis, trakkijiet u tamir u bekk servizzi aħjar. Jiġifieri jrid ikollna l-aħjar stimoli għal sejħa għall appalti biex inwieġbu għall isfidi tal-futur ġvi l-sfidi tagħna huma ambizzjużi u xtaqna naċċertaw li dawn l-isfidi ikunu sfidi fattibbli fattibbli għall kontratturi, għall awtoritajiet kontrattanti, għall gvernijiet lokali, iżda wkoll li jkunu tajbin ukoll għat trasport pubbliku u bekk l-appoġġ Ewropew fil-finanzjar għandhom ikunu kruċjali speċjalment għall akkwist ta' dawn l-istess vetturi. Il-miri fid-direttiva huma konformi ma' possibilitajiet l-opportunitajiet partikolarment tal-Istati membri, iżda ovvjament iktar ma jkollna teknoloġija nadifa, iktar ma tkun faċli illi jinkisbu dawn il-miri. Ma dan kollu dawn ma jistawx ikopru 100% ta' sejħa l-appaltija fi kun hemm ċertu teknoloġiji konvenzjonali fostom il-vetturi hybrids għax il-vetturi li ma jħarġu xejn huma dawk il-vetturi li huma plugins, ġifieri naħseb il-hybrids huma konnessjoni minn dawk bejn l-emissjoni tradizzjonali għal emissjonijiet zero biex jistaw jipprovdu iktar taħriġ u bini tal-infrastruttura. Xtaqna ċertaw li jkun hemm ċertu flessibilità għal vetturi ma jnixux, xtaqna li l-definizzjoni tiġi f'konformità tal-vetturi li ma jnixux ma' definizzjoni li hemm stipulata fil-direttiva dwar il-fjuż alternattivi. Nitnuħu gost li l-Kummissjoni hija pjuttost id-direttiva qed titkellem dwar vetturi tqal u vetturi ħfief u nafu li dan kollu ħajkollu impatt fuq il-basis. Il-basis fis-settur pubbliku l-maġġoranza tal-sejħa tal-appalti jitratta dawk u bekk. L-ambitu ser ikopri dan ukoll. Madana kollu fl-istess ħin rridu nżommu f'moħħna li l-manifatturi tal-basis għandhom l-aħjar teknoloġija d dispożizzjoni tagħhom u naħseb li fl-Ewropa aħna nistgħu narfu li mumma dawn il-mexxejja li jistgħu jikkompetu fuq skala globali fostom Solaris mill-Polonja tal punent Per eżempju, huma qed jimmanufatturaw basis li ma jniċsu zero emission li jaħdmu bl-iroġenu u għandhom ħafna ħafna klientel, klienti ġir nisperaw illi il-teknoloġija li ma tneġġis u l-NNG, il-biometanu, dawn kollha ser jippermettulna li aħna kunu nistgħu noqorbu lejn eh, emissjonijiet zero u kwalità aħjar tal-arja. Il-biogas fost affarijiet oħra ser jintuża b'mod aħjar fil-futur. U dan huwa dan jissemma wkoll wara dak li proponejt matul in-negozjati tagħna dan huma dan huwa kollu fil-kuntest tal-ekonomija ċirkulari Aħna wkoll irrealizzajna li t-teknoloġija ġodda qed jitjiebu, però t-teknoloġija ġdida mhix biss sfida teknoloġika, hija sfida ambjentali wkoll, produzzjoni tal-batteriji wkoll joħolqu problema u diffikultà għall-ambjent u ħafna drabi b'impatt negattiv. Jiġifieri aħna rridu nħaffu l proċess ta' produzzjoni iktar sostenibbli tal-batteriji biex il-batteriji jistgħu jerġgħu jistgħu jintużaw, jiġu riċiklati. Il-materjal li jintuża għandu jkun juża inqas minn dawk il-minerali li huma skarsi dan huwa kollu importanti għall iżvilupp tal-industrija Ewropea u l-batteriji li ma jnirsux ġiviri l-Europa għandha taċċerta l-industrija tagħna hija kompetittiva fuq prezzijiet anka fuq it-teknoloġija u rridu naċċertaw li aħna noħolqu x-xogħol, noħolqu t-teknoloġija, dan kollha jibqgħu fl-Ewropa u anka l-flejjes pubbliċi jintnefqu b'ċertu għal sabiex niżviluppaw aħjar l-industrija Ewropea Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi ħafna lil shadow rapporteurs, ovvjament aħna kellna diversi differenzi tagħna iżda naħseb illi irnexxielna niksbu kompromess ġustu u kol nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea. Kienu kruċjali ċertu stadji u grazzi ħafna lill-Presidenza Rumena tal-ni Irnexxina niksbu dak li stajna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kollega. Issa fissem il-Kummissjoni nagħti il-kelma lill-Kummissarja Greta Bulls. Grazzi ħafna President. Never membri il kummissjoni taqbel mal opportunità tal-lum biex niddiskutu ma il-rapport ta' tas sur Grips u nirringrazzja lilu xadu rapporti għax-xogħol li għamlu. Mhux biss dan il-fajl iżda fil-proċess fil kollu kemm hu kif inti għad preċedentement il-kooperazzjoni ma kienx waħda ħafifa kienet kooperazzjoni dedikata u Wettaqna, grazzi ħafna tal-impen u determinazzjoni mill-leġislaturi kollha kemm hu tliet leġislaturi. Aħna tajna konklużjoni b'suċċess fuq dan il-fajl. Il-Clean Mobility Package is-settur pubbliku kellu rwol importanti fil-dekarbonizzazzjoni tat-trasport Ewropew. Speċjalment fis-settur tal-basis fejn il-sejħa tal-apparti tirrappreżenta 70% tas-suq billi nimmobilizzaw is-sejħa għall-appalti biex jintużaw iktar vetturi li ma jħamġux id-direttiva sertejna biex nieħdu pass importanti lejn mobilità li ma tniġġisx. Fl-opinjoni tagħna, it-test illi ġie maqbul fit-trialogu fil-11 ta' frar jirrappreżenta kompromiss validu bejn id-diversi pożizzjonijiet u l-kondizzjonijiet u jaċċerta l-aħjar livell ta' ambizzjoni u jħalli biżżejjed flessibilità fl-implementazzjoni sabiex id-diretti lan jista' jinkiseb mingħajr ma jinħolqu piżijiet amministrattivi għall awtoritajiet pubbliċi. Bl-adozzjoni ta' din id-direttiva aħna introduċu definizzjoni ta' xini vettura li ma jitħammiċ u nistipulaw standards pubbliċi għal sejħa l-appalsi fosthom miri għal bases illi ma jinniġsux jina għandi ċertu fiduċja li l-ftehim fit trialgu jistipula definizzjoni realistika, restringenti u ambizzjuża. It-test ukoll jħalli biżejjed lok għal flessibilità dwar skambju tal-isforzi fl-istati membri, pereżempju li jkun hemm implementazzjoni li ma tkunx qed toħloq biżijiet addizzjonali fuq awtoritajiet pubbliċi individwali. Ħafna mill-bliet tagħna l-Amsterdam, Berlin, Pariġi u Varsavja, Hamburg, Milan, Ljubljana u Munich fost affarijiet oħra istemm iktar illi dawn diġà ħadu impenn volontarju li jmorru lilin lilin minn dak li ħajkun meħtieġ mid-direttiva. U issa aħna ser ngħinu lill bliet oħrajn biex isegwu l-eżempju tagħhom Ir-reviżjoni wkoll ser tespandi l-ambitu tad direttiva biex tkopri l-sejħa l-appalti permezz ta' prassi pereżempju l leasing hire purchase u kiri. U dan ukoll ħajaċċerta li d-direttiva tirrifletti aħjar l-aħjar prassi fis-sejħa l-appalti u sertejn fil-ksib tal-impatt mixtieq fuq is-suq. Dawn il-miżuri ser jipprovdu sinjali tas-suq u ħaj jippermettu lill awtoritajiet pubbliċi lill manifatturi u anke lill investituri biex jippjanaw aħjar għat transizzjoni lejn mobilità li ma tniġġis sa nofs is-seklu. L-adozzjoni ser tirrappreżenta stadju importanti lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-mobilità tagħna u lejn il-miri tagħna sal-2050. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kommissarju, issa nagħti fisem il kummissjoni tat Trasport u għat-Turizmu nagħti l-kelma lill-Onorevoli Deli li mhux qed nara hawnhekk. Nista' niftaħ l-intervent tiegħi fisem il-PPE għall-Onorevoli Piper jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Il-protezzjoni tal-ambjent għandha ssir fuq livell Ewropew irid ikollna rwol importanti għall-istati membri permezz tar-rinnovabbli l-użu tal-enerġija rinnovabbli nifrankaw l-enerġija illi naqsu s-CO2 u naqsmu fuq sfera transkonfinali eċetera eċetera. Jekk aħna nikkontrollaw u naqsu l-ispejjeż tal-enerġija dan ifisser illi aħna favur tar-regoli fuq livell Ewropew. Iżda ejja ma nidħlux fis dettal. Ċertament mhux għal l-autoritet lokali ma nix ninterferixxu hawnhekk f'dan il-proċett ir-reġuni tagħna il-fatt hija bħal bħal bħal tuffiħa mħassra fil-qoffa tal-tat il-basses elettriċi tal-elettriku jiswaw ħafna flus u dan it-tip ta' trasport huwa għali ġifiri jridu nippermettu il-konsilli biex jiddeċidu huma u mhux nippjanaw aħna jom u nistipulaw regoli għal-jom għal boħra n-nies ħajkunu qed jgħidu illi qed nikkonċentraw fuq liġi inutli l-Ewropa ilha tindaħal wis fil-liġu tal-Istati Membri. Grazzi ħafna issa fissem il-grupp tal- l-essendi onorevoli danza żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jina nixtieq nestendi il-gratitudni tiegħi sul grid u l-Kummissarju u t-tim tal kunsill għax-xogħol li għamilna flimkien sur Gribs. Inti rapporter ġust, inti wettaqt il-negozjati bejn id diversi gruppi kif jixra u nifraħlek għal dan. Dan il-fajl huwa eżempju ċar dwar dak dwar dak li aħna eletti biex nagħmlu illi ntejbu l ambizzjoni fil-ġrida kontra t-tibdil fil-klima, ntejbu l-azzjoni tagħna biex innatfu il-vetturi li hemm fit-toroq tagħna ovvjament li huma l-kontributur ewlieni mhux biss għall-emissjonijiet ta' CO2 iżda wkoll għall-arja ta' kwalità skadenti li qed taffettwa ħafna minna ħafna minn daw iċ-ċittadini. Is-sejħa tal-appalti tagħmel tajja għal 14% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 75% tar reġistrazzjoni ġdida tal-basis u dan u hija ħaġa tajba nobbli li aħna nkunu qegħdin ninaqdu flimkien hawnhekk biex nipprovdu flejjes għal vetturi li ma jħamġux li jistgħu waslu l-merkanzija u jgħinu l-istati membri biex jiksbu l-miri klimatiċi tagħhom sal-2030 35% tal-basis ħajkunhom ikunu ta' din it-tip u issa huwa rwol tal-Kummissjoni tal-Istati membri biex jaċċertaw l-awtoritajiet nazzjonali nataw il-mezzi meħtieġa. Se kolli ngħid illi b'rispons għal kollegi tiegħi fil-PPE aħna għandna bżonn din l-ambizzjoni, ma nistgħux biss noqogħdu lura nisperaw l-affarijiet jevolvu waħedhom u li aħna naslu waħedna. Irridu nieħdu deċiżjonijiet minn issa qed naraw protesti mhux biss ċertu stati membri, za fl-stati membri kollha miż-żaza, mill-ċittadini konċernati jridu nieħdu diklazzjoni partikolari issa minn issa u bekkina jiena gburi li għamilna dan, però nixtieq ngħid illi huwa il-Parlament huma li bliet illi dejjem irridu iktar ambizzjoni huma l-istati membri illi ħafna drabi joqogħdu lura. Din hija t-talima li jiena ta' hawnhekk dan il-Parlament jiena nispera li neġi lura f'dan il-Parlament bħala persuna Ingliża, situazzjoni prekarja, jekk din hija l-aħħar darba l-aħħar diskors tiegħi proset ta' xogħol li tagħmlu qed nieħu gost li tallimt ħafna minn għandkom u nispera li nerġa' niġi lura hawnhekk biex nitgħallem iktar affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega u nisbaħ xewqat issa fisem nagħti il-kelma l-Onorevoli Demis ma fisem li sijar grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Preċedentement kon għadin id-debattu dwar l-ewwel standards ta' tnaqqis ta' CO2 għal dawn il-vetturi tqal issa dossier differenti qed nitkellmu dwar vetturi li ma jħamġux qed provaw ninkoraġixxu l produzzjoni ta' dawn l-istess verturi u naħseb illi dan huwa sinjal ċar importanti. Matul l-aħħar vot ta' dan il-Parlament għada aħna għandna żewġ opportunitajiet li nażlu żewġ miżuri prattiċi għall-aħħar biex niġġieldu kontra tibdil fil-klima l-arranġamenti għas-sejħa tal-apparti huma ta' effett importanti biex ngħaddu għal din il-mobilità li ma tħammitx il-gvernijiet għandhom jipprovdu. Għandhom jagħtu l-eżempju l-gvern tiegħi, il-gvern Fjammingu huwa wkoll qed jieħu l-impenn lejn sistema ta' sejħa l-apparti sostenibli. Irridu niġġieldu kontra il-bidla fil-klima, iżda anka minħabba il-kwalità tal-arja fl-ibliet u l-municipalitet tagħna li għandhom jitjiebu u di parti tiegħi l naħseb li importanti li aħna nażlu soluzzjonijiet neutri mhux biss vetturi tal-batteri, batteriji iżda soluzzjonijiet oħra fosthom vetturi ibridi, LNG jew teknoloġija tal-idroġenu. Dawn it-teknoloġiji kollha għandhom jintużaw, irridu nużawhom kollha kemm huma jekk għandna ngħaddu għal mobilità li ma tħammis grazzi ħafna issa ngħaddu għall-alde nagħti l kelma lil Bilbao Barandika għal żewġ minuta. Jekk minuta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kum għaraf sanitajja per kulħat permetu li billi nibda billi nifraħ il-rapporter u shadows kollha xogħol kollu li għamlu fuq dan il-fajl Din il-proposta għandha tagħti kontribuzzjoni biex ikun hemm kien hemm objettiv konġunt li għandha naqsu sa 20% l-emissjoni ta' trasport mill-2025 u għandna żewġ virtujiet li fosthom. Realizmu ċarezza, e għandna bżonn ir-realizmu ċarezza biex inkunu nistaw eh, eh, niġildu argumenti fostom ta' diesel, għandu ċertu argumenti perversi fih u għanna naqsu l-emissjonijiet permezz ta' vetturi li ma jħamġux u flimkien ma dan irid ikun hemm hemm ukoll uh, spiża soċjali minħabba telf telf telf fix-xogħol fil-industrija tal-karozzi u jfisser ukoll li ma nistgħux inġeddu l-flotta tagħna li hija iktar waħda li tniġġes milli għandna preżentament. Irid ikollna politika li hija ordinata, realistika għat-tranzizjoni. Il-rendikondibilità u realizmu huma kollha importanti li jekk għandna jkollha miri tangibbli. Pajjiżi oħrajn għandhom ukoll dan kollu għandhom jgħinu l-djar, l-individwi, professjonisti biex inkunu jistgħu jippjanaw l-investimenti tagħhom ċertezza biex ikunu jistgħu jaqtaw l-ispejjeż tagħhom. U dan ir-regolament bekk serjejna fil-ġlieda kontra għal kriżi li hemm fil-beħ u għandha tistimula politika industrijali li kollha għandna wkoll naċċeleraw tali tranzizjoni lejn dan it-tip ta' vetturi. Irid ikollna intermodalità biex kull mezz ta' trasport jista' jagħti l-aħjar kontribut tiegħu għall-efikaċja enerġetika għall-ambjent, għall-aspetti soċjali u għall-mobilità fl-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar Is-soluzzjonijiet ġodda li ħapprovdu aċċess għal dawn il-vetturi dan importanti għal ċertu stati membri pol fost affarijiet oħra l-età tal-karozzi marret minn 8 snin għal 12 il-sena 2014 2017 qed nitkellmu dwar żieda sostanzjali jekk qed titkellmu dwar vans qed nitkellmu 13-il sena jekk niblokaw ir-renovazzjoni u wieħed jispera illi nmorru minn 100 għal 0 hija impossibbli hija u kol xaħġa hija biċċa aħbar terribli għall-ambjent u għas sigurta tagħna. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lill-Onorevoli Konneġva għal minuta u nofs. Grazzi, grazzi ħafna President, il-Kummissarju, kif intom tafu jiena ma tantx ħadd gost li huwa il-riżultat ta' dan il-ftejn fuq il-mobilità li ma tħammiċ aħna imponejna wis kundizzjonijiet fuq il-produtturi biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom u probabbilment dan huwa l-każ. It-test tad direttiva dwar il-promozzjoni tal-vetturi li ma jħamġux kellhom jagħtu bidu għal suq bil-vetturi dan it-tip ta' vetturi Is-settur tas sejħa tal-appalti pubbliċi ħaj jiġi tard wisq, dan ukoll ħaj jinkludi diversi loopholes. Il-produtturi ser ikollhom iħallsu biljuni ta' euro biex jiżviluppaw dawn il-vetturi, iżda min se jixtrihom meta s-settur pubbliku għadu mhux lest għal dan it-tip ta', ta situazzjoni li stati membri ħasslu idejhom u ħallu il-pis kollu fuq il-produtturi huma ma id-diskutow vetturi ta' kostruzzjoni illi mhux se jagħtu ebda tnaqqis fl emissjonijiet anke kwistjonijiet tal-żejt tal-palm oil u tal-biofuels ma ġietx indirizzata stadju kien qasir wisq l-iskadenzi mhumiex daqshekk eh, sodisfaċenti il-Parlament bih il-pożizzjoni tiegħu u d dokument ma laħaqx l-aspirazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss u din hija l-aħħar darba li jien ħankun qed nippresjedi l-plenarja llum naf li ma tantx hemm nies fis-sala, iżda nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal oħra tal-li votajtuni Jeva tajturi sena u nofsu jinu biex nkun viċi president għamilt l-almu tijaj biex nonora l-pozizjoni tijaj jiprovajt nipparteċipa kemmu possibli u provajt nonora l-impen li kelli meta jiena ressaqt il-kandidatura tijaj il-ħatra tijaj u biex naċċerta iktar pluralizmu fil-buru. Grazzi ħafna minn qalbi u l-isbaħ xewqat li l-kom il-kol illi ser tkunu edina unek fl-elezzjonijiet li jmiss biex aħna nkunu nistgħu nibnu Ewropa, Ewropa ħer Ewropa nistgħu kolli nkunu gburin tagħha. Grazzi. E adesso nome del gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europa. Fisem il-ħodor Ulgwe. Il-ħodor l-Alesco Zoni, il-Vili Marcellesi. Greta Thunberg għaltenna l-bira fil-Parlament Ewropew il- dar tagħna qiegħda tinħaraq din hija emerġenza tal-klima. Aħna rridu naġġixxu lum qabel għadha. Is-settur tat trasport wieħed mill-iktar setturi li inniġġes. U allura rridu issa kif edna ntejbu l-settur ehm, u mbagħad nitkellmu fuq il-vetturi oħrajn u li jkunu iktar nodfa li qed niftamaw naħdmu dwarom. Imma għalkemm qegħdin nagħmlu dan il-passi kollha, bira Grazz Thunberg tina mhux qegħdin nippruvaw nagħmlu l-mod bis biss, niprufaw nippruvaw nagħmlu kollu li huwa possibbli. U hija revoluzzjoni ġenwina. U anke fit settur tat-trasport tal-mobilità, anke fis-saħħa u fil-klima. Irridu nsegu l-eżempji ta' munċipalitajiet pal Valencia u Madrid fejn aħna qed naraw transizzjoni li qed isseħħ għal żvilupp sostenibbli mingħajr il-fossil fuels. Madrid pereżempju ħajkonna flotta ta' linja ta' xarabanki li jkunu mereċċi li jkunu aħjar tajjeb għall-ambjent. Hemm diġà qegħdin qed jittieb il-ħajja tal kwalità tal-arja tan-nies ta' Madrid permezz tal dan il-pjan. Ġifieri dan huwa eżempju ta' affarijiet jistgħu jseħħu jekk taħsew irriduhom jirnexxu. Grazzi l-Honorevoli Volken. aħna hawnhekk trasport Europe trid tkun iktar nadifa, irid ikun hemm xarabank nadi, bank tagħna li jkun eh, nkunu nodfa. Eh, aħna rridu naħdmu naħsbu l-qudiem, Aħna rridu naraw li dan ix-xirp pubbliku jagħmel 70% tas-suq. Aħna rridu nagħmlu aħjar minn dawn il-vetturi tal-passiġġieri, 90% ta' dawn il-karozzi li jinxtraw f'sena ħaj jaħdmu bil-elettriku. Aħna fil-Ġermanja, fil-Berlin sal-2030 ħajkollna missjonijiet zero u ħajkollna il-rotta tal-linja li jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-elettriku. il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 smajna li kien iktar issa li minn kien minn qari li jridu nkunu iktar ambizjużi, imma għalmenu nagħmlu xi ħaġa. Għandna miri vinkolanti għal municipalitajiet tagħna, meta niġu għal xiri tal-vetturi u anke ment importanti. Mhux qed isolvi l problema ta' tniġis tal-ajru, tal-arja, imma huwa kontribut importanti, mexxina fit-triq it-tajba li l parlament li jmiss jkun ambizzjuż ferm u nsama li jkun il-każ insomma nilqgħu il-fatt illi għamilna progress u mxejna fit triq tajba ix-xejxejn. Issa ngħaddu għal Nervoli Boots Signor President, membri onorevoli, grazzi ta' dan id-dibattitu. Jiena tassew kontenta li għandna appoġġ qawwi fil-Parlament Ewropew għal din il-proposta. Għal darba ħra nixin r rapporter u shadows għal dak li aħna nsejħulu negozjar kostruttiv ferma li dan ippermettilna li naħdmu fil-ħin biex nadattaw il-abbozz qabel il-pawza tal-Parlament. Issa fl-imdan flimkien ma' paketta ma' beta wet nejjodlieta, direttiva riveduta taqdi ġwol importanti biex ikonna tnaqis l-emissjonijiet fis settur tat trasport li huwa meħtieġ sabiex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għall obbligi tagħna u il-COP21 u l-lin minnek. Nadottat għadan il-Parlament ħajja ċerta li hemm kontribut waqtu tal-dananijiet. Diġa fil-periodu tal-2025. Iżda qabel ma nagħlaq nixtieq nagħti xi kummenti għabbażla kummenti tagħkom. L-ewwel nett rigward il-livell ta' ambizzjoni iva. Dan il-pakkett din il-proposta hija waħda ambizzjuża u dak li għandna bżonn. Fl-istess waqt huwa realistiku eh, dak li tiġi propost u skont il-dbassir tas-swieq. Importanti niftakru il-networks kbar tal-ibliet u hubs anki il-Konsil ta' Municipalitajiet u Reġuni eh, kidbu milux il-Parlament Ewropew anki il presidenza Rumena u eh, eh, appoġġew bisħieħ il-proposta tagħna. Ġifieri iva fuq livell lokali kulħadd lest li jaħdem il-spiża ta' akkwist ta' vetturi ta' missjoni żera jew ġifieri hux bil-batteriji jew fuel cells hija għolja, vera. Imma il- l taċ-ċiklu tal-ħajja huma ħafna iktar qrib daw tal-vetturi tistgħu ħajkunu iktar baxxi fil-żmien tal-proposta tal-miri qed tiġi proposti u anki l-ekonomija tal-volum li ħajnaqas il-spejjeż meta għandna bżonn l-appoġġ finanzjarju aħna lesti li nużaw strumenti esistenti bħall efsi Esif, proprjament, u s-sef. U strumenti oħrajn biex inejnu fuq um, il-mobilità żero ta' mizzjonijiet. Nfakkar pereżempju l-istrument ta' xarabankijiet um, elettriċi. Biex inti eh, kollok eh, xiri pubbliku f'dan il- um, li jkun eh, mejjum bl-investimenti sa' tagħtejn l-industrija ħafna. Barra minn hekk, kumment fuq informazzjoni addizzjonali fuq l-industrija f'Ġunju li għadda fl-2018 grupp ta' rappreżentanti ABB, Skoda, Solaris, Ursus u oħrajn batu ittra miftuħa lill kunsill biex jitolbu għal iktar ambizzjoni mill qed tiġi proposta tal-Kummissjoni u li kkonfermat illi lesti illi r riżultati u li jaqdu dak li huwa meħtieġ minn għandhom. Ġifieri għandna talba kemm minn ħadd domanda kif ikun tal-provvista. L-aħħar mhux lanqas nixtieq nikkonferma li dak li sema minn għandkom ħafna pajjiżi li qed imexxu qed imorru lil lin dan il-ftehim u ħafna impenjaw ruħhom il jużaw dawn il-bases eh, dawn il-deġara banket eh, ze missjoni zero f'naw 20 sena oħra u kulħadd qed jirġi mħedġiċ li jisegwi dawn l-eżempji ta' dawn il-bliet kbar, networks kbar ta' trasport. Għalkemm veru li mhux kulħadd għandu riżorsi u għalfejn espert ta' Pariġi u Amsterdam, isna aħna lesti li konna diskussjonijiet u li nipruvaw nejnu naraw x'nistgħu nagħmlu biex ikun hemm negozjar ta' prezz aħjar tal-industrija għal daqstant jiena tassew nistenna bil-ħerqa għal adozzjoni tal-Onorevoli Ġbitz għadha fil-plenarja. Naħseb li dan il file juri għal oħra li jekk aħna nuru li aħna għandna bżonn nuru li hemm bżonn u ninaqdu nistgħu nwasslu benefiċċju konkret għaċ-ċittadini tagħna grazzi tassew. Yes, Madam Commissioner. Iva, Sinjora Kommissarju, naqbel bisħiħ miegħek u grazzi tal-pożittivizmu tiegħek u issa nagħlqu dan id-dibattitu u ħanisimgħu mir-rapporter tagħna. Grazzi, Sinjura President. Il-koll nafu fir rigward tal-setturi tal-enerġija rinnovativa naħseb li hawnhekk. Irridu ħarsu minn dak l-aspet ukoll. L-ewwel nett, l-appoġġ għal dan is-settur ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi biex isejħulhom hekk huwa ċertu forma ta' inċentiv għall-industrija eh, kif ukoll biex nipproteġu l-bliet eh, illi għandhom problemi bil-arja nadifa fil-fatt bil-kwalità tal-arja bil-tnaqqis tal-emissjonijiet. Jekk dal-trasport jistax jgħinhom biex jiksbu riżultati aħjar. U ma ċittadini li jixtiequ propju l-arja nadifa u jien għandi dan l-eżempju, l-eżempju wieħed ħanatikom li dawk li ħobbu eh, jiġru eh, wara ħafna ġiri eh, madwar da din il-belt jafu illi jiena kontet namel ħażin. Illa għaliex spiċċajt bil-marda tal-pulmun. U meta naraw ċifri tal-mart ta' ċittadini tagħna fejn għandna ħafna problemi respiratorji u jmutu qabel eh, rridu nirreflettu fuq propju fuq xanna nagħmlu. Ma aktar u aktar ibliet fejn eh, għandna bżonn id-deċiżjoni tal sindki ta' dawn il-bliet biex nillimitaw l-ammont ta' vetturi li jidħlu fiċ-ċentri tagħhom li m'għandhomx emissjonijiet baxxi. Eh, u aktar aċċess għal vetturi elettriċi. Jiena nifhem dak li għall l-Onorevoli Piper li dan huwa impenn eh, li huwa fedeli stati membri li jintefa jitfa pis fuq l-intrapriżi żaru Iżda wara ħafna diskorsi ma daw l-NGOs, ma daw il reġunijiet ma daw il-kumpaniji, matul il-konsultazzjoni qabel il-rapport finali jina notajt li ma jistaw jaċċettaw propju dan il-fat li wessajna d-definizjoni ta' vetturi eh, b'emissjonijiet baxxi jew mhux bla emissjonijiet anzi. Il-biometanu, l-elettriku, dan eh, ħoloq il-possibilità tal-kem seħ retrofitting, ġifiri eh, vetturi li diġà eh, huma eżistenti jistgħu jaħdmu b'dawn ir u wkoll. U dan permezz tal-konsultazzjoni pubblika ma' sindki mal mm, daw kollha konċernati primarjament eh, mal-intrapriżi żaru medji li qalulna x'qed jistennew biex dan ir-regolament ikun aċċettabbli. Iżda nafu wkoll li dan huwa effett ta' kompromess bejn tliet istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kunsill u li jagħti l-opinjoni tiegħu l-approċċ ġenerali u l-Kummissjoni Ewropea. Xtaqt għal darboħra nringrazzja għal darboħra u naħseb li mm, informazzjoni importanti hija dik li l-fondi Ewropej tal-2020 il-qoddim għandhom jappoġġjaw din id-direttiva u din hija forma ta' inċentiv għal dawk li jixtiequ jingħaqdu eh, għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Jina xtaqtu kol nir-ingrazzja tassew għal-ħidma matul eh, din eh, dawn il-ħames snin eh, u għal dak kollu li stajna nesperjenza f'daw l-axħar ħames snin. Xi kultant jirnexxilna iżda naħseb li bil-fema li qed nagħmlu dan b'mira pozittiva nagħmluha għal benefiċċju tal-Ewropa. Grazzi. Very much. Grazzi inti. Bekk għalaqna dan id-dibattitu, i-voti si għada. Kollegi, nixtieq issa b'rispett nirringrazzja l-Onorevoli Butch għax-xogħol minn tagħha u il-lejla tajba nati e, membru oħra tal-Komissjoni, Sinjura Jurova, għan id-diskutu il-rapport tas-sur Tadius Svika. allura mixin lejn is-suġġett tal-użu ta' għodot u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju. Rapport tas Sur Zjewska. Għandek erba' minuti il-kelma. Eh, Signora President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu, eżiz komissarju, eżiz ħbib, Eh, nħossu diġa li eh, wasalna fl-axħar eh, ta' dan il-parlament iżda għandna dokumenti li u rapporti li s-suq Ewropew l-intraprizi Ewropej jistennew għal-jom. L-ewwel net xtaqt tassew nirringrazzja lil kummissarju Jurodo eh, għal tim kollu tagħha li prepara proġett eċċellenti tad direttiva li b'mod sinifikattiv naqqas ix-xogħol eh, kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill u permetta wkoll tassew eh, l-negozjati kalmi waqt it-triologu. Eh, nirringrazzja ta' sew koll il-kollegi kollha tiegħi eh, il-Shadow Reporters illi b'mod attiv daħlu eh, għal dan il-proġett flimkien. Fuq ix qed nitkellmu, qed nitkellmu għall-użu eh, ta' drittijiet eh, soċjetarji dwar eh, suq ewlieni Ewropew u qed nitkellmu dwar x'inhu l-moderni l-aspett modern tad-dinja tagħna, ġifieri digitalizzazzjoni. Din id-direttiva tiftaħ possibilità ġdida reġistrazzjoni ta' entitajiet ta' soċjetarji permezz ta' din il-lodda digitali jew inkella blusu tal-internet fi klim ieħor. U huwa kważi sorpriża illi matul eh, din il-kadenza ta' daw l-ħames snin ta' digitalizzazzjoni. Fl-aħħar qed nitkellmu dwar regolament illi huma mistennija mill eh, kumpaniji Ewropej. Eżis sinjuri, xtaqt nisħaq illi il-mira Eh, li kellna u dimna hija biex intejbu un ħaffu l-ħidma ta' daw il-kumpaniji f'dan il-kuntest delikat ta' reġistrazzjoni ta' soċjetari. U nuqqas ta' regolamenti rigward ir-reġistrazzjoni, applikazzjoni ta' dokumenti, jew inkella nuqqas ta' koordinazzjoni bejn is-sistemi differenti marbuta eh, ma' ċerta stati membri, mm, diġa dik il-possibilità diġa kienet hemm, però din żiedet il-nefqa il-ħin meħtieġ għal dawn il-proċeduri u nuqqas ta' ċertezza sa' ċertu punt fi rigward ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji fi stat membru ieħor illi wassal fl-aħħar mill-aħħar għal nuqqas ta' possibiltajiet fis-suq forsi tal-kumpanija ma nħolqitx jew inkella kella eh, tirreżenja minn ċerta kontratti minħabba il-proċess twil meħtieġ biex din ir-reġistrazzjoni seta' tissir. Id-dokument li għandna qudiemna hawnhekk naqqas dak iż-żmien u se jwassal għal fatt li din ir-reġistrazzjoni permezz ta' mezzi diġitali jista' jsir bej 5 sa 10 tim. Ovvjament, meta nikkonsidraw ukoll li jintlaħqu l-kriteri kollha marbuta mal-reġistrazzjoni fil-istat membru. Ovvjament, il-dokumenti kollha jkunu preżenti u rrid ikun hemm ukoll ir-restrizzjonijiet kollha neċessarji li aħna prevedejna fid-direttiva illi għandhom jgħinu fil-ġlieda kontra eh, kull forma ta' kriminalità. U dan Eh, huwa importanti ħafna lina. Signuri, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ammont ta' kumpaniji eh, li dan jista' jindirizza. Ovvjament, skont il-ċifri li għandi eh, madwar 24 miljun kumpanija. Minnom 80 madwar 80% huma propju eh, soċjetarji u l-maġġoranza tagħhom huma intrapriżi żarru medji, ġifieri dawk il-kumpaniji li joħolqu l-ikbar ammonti ta' eh, impjiegi. U eh, l-inħeffu daw il-proċessi ida fil-liħ ta' dawn il-kumpani huwa propju dak li huwa dmir tagħna. Palmetilkom diġà dawn il-drittijiet eh, se jkunu eh, indirizzati lej eh, kumpaniji blisma. U hawnhekk qed nireferi wkoll għall-kummissarju illi se naraw ukoll studju li wara sitt snin dawn ir-regolamenti se jiġu applikati għal kull tipi ta' isma. Xtaqt u koll nisħaq fuq il-fat li hemm il-bżon ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u koll primarjament eh, fċerta aspetti ta' din id-direttiva, ġifiri bħal per eżempju eh, elementi bħal eh, pozizjonijiet ta' diretturi jew li wieħed jgħid li jikkonferma li persuna individwu jikkwalifika biex jieħu il-pożizzjoni ta' direttur, per eżempju dan għalhekk daw il-kriterji huma għadhom għal-futur. Uh, Din id-direttiva ovvjament tista' twassal għal ċertu komplikazzjonijiet iżda fl-aħħar mill-aħħar din tista' biss iġġib benefiċċji għall-istati membri eh, għal dawk l-istati membri li jimplementaw dawn ir-regolamenti b'mod kif xtaqna aħna u bekk eh, dalwaqt inkunu nistgħu naraw bla dubju ta' xejn eh, E, imprendituri Ewropej tagħna se jsiru jafu dan aktar u aktar mal allura nittama li kollha kemm intom tivvutaw favur e, l-konklużjoni tal-ewwel qari. Grazzi. Madam President, Honorable Members, tomorrow. Għada, għada fil-ħodu ħanimxu pass il-qoddim għal dan dawn l-era digitali għal kumpaniji. U sal-axħar minuta din namlu dan l-intraprenditori joħolqu u jmexxu kumpaniji b'mod iktar irħis permezz ta' dan li qegħdin nagħmlu. U fl-istati membri kollha kumpaniji ħajkun f'pożizzjoni jużaw is-sħiħ dawn l-għodod diġitali u proċessi mhux biss fuq livell nazzjonali imma wkoll b'mod transkonfinali kumpaniji eh, se jifrankaw il-flus u l-ħin meta jmexxu daw il-kumpaniji u jew xi fera tagħhom meta jużaw dawn l għodot u da kollu Jati iktar standards ta' sigurtà. Jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u il-presidenzi rispettivi kollha tax-xogħol li wettqu u l-kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm il-Kummissjoni kuntenta bir-riżultat. Speċjalment il-ftehim politiku fuq id-direttiva fuq l-għodot u proċessi diġitali tiċċara iżjed li l-istati membri jistgħu jżommu l-sistemi nazzjonali eżistenti tagħhom u proċeduri u ħtiġijiet waqt li jagħmlu possibbli proċeduri online għal kumpaniji, reġistrazzjoni u filing ta' dokumenti bħala salvagwardja importanti kontra l-frodi, id-direttiva tispeċifika li fċerti Eh, eh, kondizjoni speċjali l-istati membri jkunu jistgħu jagħtu s-sem tagħhom u l-kundizzjonijiet tagħhom. Imma hemm ukoll ir-regoli għal skambju ta' informazzjoni dwar din eh, dwar diretturi skwalifikati bekk ikun hemm ambjent iktar trasparenti għal kummerċ u kontra l-frodi. Fl-aħħar iktar informazzjoni mir-reġistri kummerċjali jkunu aċċessibbli b'xejn għall-imsieħba kollha interessati, il-partit kollha interessati. U dan se jgħin biex jiġi biżjed fiduċja f'transazzjonijiet kummerċjali l-Kummissjoni allura tappoġġa bi sħiħ il-kompromess li wasalna liħ mill-kolleġislaturi u tħares il-qudiem bil-vot għal-vot ta' għada. Grazzi. Mela, issa fisem il-PPE is-surem il-radef għal minuta u nofs. Grazzi, Presidenta. Sinjura Kummissarju, Sinjuri prezenti, nixtieq nifraħ lir rapporter fuq il-ftehim li wasalna liħ u l-verżjoni aħħarija tat-test id-direttiva se tibbenefika l-ewwel qabel kollox l-SMEs in-nuqqas ta' reġistrazzjoni online u in-nuqqas ta' regoli ta' dawn kien fissret spiża kbira għal dawk kollha li rridu joħolqu jniedu kumpanija jew rridu jaġġornawa il fuq Issa regoli ġodda jiffaċilitaw u jħaffu reġistrazzjoni ta' PLCs u dokumenti jistaw jgħaddu għal reġistru e, tal-kumpaniji b'mod e, permezz ta' l-internet u anka b'nefqa iktar baxxa dokumenti jiġu proċessati iktar malajr u dak li ju iżjed reġistrazzjoni online ma tfissir spiża ola l-uniku prinċipju. Anzi, il-prinċipju uniku huwa importanti hawnhekk. Kumpanija tpoġġi l-informazzjoni tagħha darba biss u dan ħajkun ta' benefiċċju kbir għal SMEs. Soluzzjonijiet diġitali fil-liġi soċjetali tmur kontra l-frodi, il-verifiki online u anka e, tħaffef ukoll possibilità intervisti personali. Informazzjoni dwar il-kumpaniji ħajkunu aċċessibbli b'xejn u din hija ta' benefiċċju kbir għaċ-ċittadini. Grazzi l-kellim li jmiss. kummissarju rapporter bid-digitalizzazzjoni ta' liġi soċjetali, kumpanija ħajkun pożizzjoni li jitnedew b'mod digitali, dokumenti jiġu sottomessi digitalment fuq l-internet u l-kundizzjonijiet kollha jibqgħu eh, nazzjonali. Il-ftejjim tal-grupp tiegħi ma kienx assigurat sa mill-bidu għaliex għax għall-SNDs huwa importanti li jkollna l lodot f'posthom biex fġieħ is-sigurtà biex ma nħallux li jsir frodi pereżempju u ma rridux kumpaniji folot fl-Ewropa jew kumpaniji b'indirizz biss ġewwa l-Ewropa Allura għal din ir-raġuni nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Kummissarju u nixtieq nifraħ it-tim ta' negozjati ix-Shadow Rapporter is-Sinjura Jutiland qed nitkellem fi simma minkejja d-digitalizzazzjoni sħiħa jkun possibbli li nies jiġu meħtieġa li jippreżentaw ruhom in persona għal raġunijiet ta' interessi pubbliċi u dan huwa ta' importanza eh, partikolari għalina għaliex għax irridu nkunu żgur li ma tkunx biss għodda ta' reġistrazzjoni ta' dawn il-matchbox companies imma rridu ħtiġijiet tal-trasparenza eh, fuq livell oli biex bekk is-sistema tkun tista' tkompli taħdem ħaġa l-oħra li rrid insemmi huwa li ħajdaħlu regoli fl-istati membri biex ikunu żguri li ma biex ma jkunx hemm frodi. Kumpanija jkun jistgħu jibbenefikaw minn diġitizzazzjoni mal ewropa m'għandix issir e, e, e, port għal min irrit jabuża s-sistema. Il- wieħed irid ikun żgur li s-sistema matematiċi abbużata. Allura għal darbora nifirħilkom għal daxxol li irnexxina naslu għalih sal-aħħar ta' din leġiżlazzjoni. Grazzi. Il-kellim li jmissu għal onorevoli Pocket. Għandek il-kelma għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Presidenta. Fil-Fjandri, għanna SMEs illi verament huma sinsla tal-ekonomija hemmhekk. Anka l-benessri u għall-impjiegi għal ħafna u ħafna nies. U la fejt għandhom ikunu iktar faċli għal-jom issa bid-digitalizzazzjoni, imma għanna bżon nassiguraw ruħna li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u jkun possibbli li tniedi kumpanija f'kull pajjiż għanna bżon għamlu reġistrazzjoni b'mod sempliċi kemm jista' jkun u digitalizzazzjoni hija parti importanti ta' dan. Il-fatt li inti tista' tiftaħ kumpanija online eh, qed toħloq forsi xerti nies jgħidu li qed toħloq possibilità l frodi imma l-affarijiet mhumiex hekk. imma modi oħra kif wieħed jista' jiggarantixxi s-sigurtà tal-ħolqien ta' kumpanija jista' jkollok identifikazzjoni forma elettronika jew kollok verifiki iktar tard. Il-ħolqien ta' kumpanija hija xi ħaġa li għandha ssir iktar sempliċi. U għandha tkun mhux xi ħaġa faċli u iktar irħisa l-kumpaniji imma tkun tista' biss tkun ta' vantaġġ għall-ekonomija li fiha l kumpanija tkun qed titnieda. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħti l-kelma lil sur eh, eh, Tatux biex nagħlqu d-dibattitu. Nistieden il-Sinjora Kummissarju biex titkellem terġa'. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjakom għal l-interventi tagħkom u ovvjament fl-istess ħin ninkoraġġikom biex tivvotaw favur dal-kompromess tal-proposta. Dil-biċċa leġiżlazzjoni bija qegħdin verament nistiednu u qegħdin indaħlu l-kumpaniji Ewropew fis-seklu 21 u dan huwa pass fil- qudiem qoddim xi ħaġa taħtiġa kbira. Issa nistgħu nibdew nikkonċentraw l-isforzi tagħna biex nassiguraw li l-implementazzjoni tagħmel proċeduri online ikunu aċċessibbli fil-pratika kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Grazzi. Nagħti l-kelma lir-rapporter għall kelma tiegħu tal-aħħar u nifraħ lek għax-xogħol minn tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi wkoll il-Kummissarju kollega tal-klim ta' tal-proċess leġislattiv. Xtaqt nsemmi li għalina l-Parlament għal-leġislatur hija xi ħaġa ovvja li l-maġġoranza tal-intraprizi Ewropej huma eh, persuni ġusti u aħna għandna din il-fama allura qed nipreponu eh, tali ħidma li se tħeffef l-affarijiet fir-realtà tagħna tal-lum u r-realtà tal-lum hija r-realtà diġitali il-kriminali b'forma l-antika ta', ta, ta, ta reġistrazzjoni kienu preżenti wkoll, allura forma digitali wkoll se jkunu hemm sfortunatament bluzu tal-internet. Għal darboħra nirringrazzja tassew lil daw kollha li daħlu l-input tagħhom fil-preparament ta' dan id-dokument finali u nappella wkoll għal kunsill sabiex l-istati membri ma jdumux eh, bl-implementazzjoni ta' dan ir-rapport rapport. Eh, L-intraprenditori Ewropej eh, eh, qed jistennew bil-ħerqa dan it-tip ta' faċilitizzazzjoni digitali u bla dubju ta' xejn m'għandix dubju illi se jkollhom id diġitalizzazzjoni mal kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi u bekna l-dibattitu u l-vot isir għada. Issa ximis fuq l-agenda. Għanna il-rapport tas Sinjura Evelyn Regner konverzjonijiet Merġers u diviżjonijiet transkonfinali. Mela, l-ewwel għandna rapporter lis sinjura Evelyn Regner għal erba' minuti. Mela, grazzi Sinjura Kummissarju, kollegi, Presidenta, dak li għandna hawnhekk u li wasalna li huwa punt importanti ħafna l-ambitu u l-kumplessità tal-direttiva nissu nqabbluh mad direttiva tal-protezzjoni tad-dejta. Ħammes ġimatu nofs, aħna ħadna 110 sigħat biex niġbru kollox flimkien u noħorġu b'test komuni. Allura grazzi lil dak kollha involuti, Kummissjoni, Sinjora Kummissarju, Shadow Rapporters, it-tim kollu, kif ukoll il-Kunsill għaliex le. Allura bekk ikollna ikollna leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, li titkellem għall-ewwel darba fuq da suġġett qed nitkellem fuq konverzjonijiet merġes u diviżjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji, il-kumpaniji kollha għandhom id-dritt li jitrasferixxu u eh, jinħolqu fi f'pajjiż ieħor jiena unjonista l isfond tiegħi tajt il-kelliem għal pajjiżi għandhom id-dritt li jiċċaqalqu fl-Unjoni jew kumpanija għandhom dritt li jiċċaqalqu mal-Unjoni Ewropea ma jrid ikun hemm regolament, jrid ikun hemm qafas li fih jiċċaqalqu da. U allura aħna rridu nżommu f'moħħna il-każ il-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li jagħmel ta' possibbli għall letterbox companies Eh, biex jaħdmu, aħna rridu bilanċ, u jina rrid bilanċ li stakeholders kollha li jinkludu l-impjegati irrid ikollhom protezzjoni ta' drittijiet tagħhom ukoll, allura aħna rridu denominatur komuni għandna bżonn protezzjoni aħjar tal-ħaddiema meta jċaqlu l-kumpaniji u dan huwa garantita hawnhekk fil leġiżlazzjoni anka kont klawzula kontra l-abbuż biex wieħed jevita ċirkonvenzjoni jew il-ħolqien ta' letterbox companies. Issa l-ħaddiem għandhom bżonn jiġu konsultati u informati meta l-impjigi tagħhom ħajċaqlu jew jinbidlu l-kondizzjonijiet tagħhom u jkun possibbli li jżommu drittijiet tal-forza tal-ħaddiema li jkollha kumpanija u dal-drittijiet tal-konsultazzjoni huma garantiti u hemm ħames drittijiet ġodda li ddaħlu meta, meta kumpanija tiċċaqla għal pajjiż ieħor. Mhux iktar se jkollna e, ħaddiema li jsiru jafu li ċaqalqet il-kumpanija tagħhom tar twisq il-kumpaniji il-ħaddiema jiġu mitluba u għandhom jikkommentaw fi żmien tajjeb u għal ewwel darba jkollhom id-dritt għal tweġiba e, tajba u ankrata sew fil-verità mill-impjegaturi tagħhom. Anka hemm involuzzjoni ta' l-involviment ta' kunsilli tal-ħaddiema u riżorsi ħajkunu aċċessibbli għal daw il-kunsilli biex janużu mid-drittijiet tagħhom determinazzjoni, kodeterminazzjoni tejbet f'operazzjoni kollha skonfinali. Hemm eh, ordni ta' protezzjoni ta' erba' snin u erba' minn ħamsa ta' threshold għal eh, kodeterminazzjoni u rajna wkoll il-revelazzjoniet ta' Lux Leaks, etc. etc. Maja niftakru xġara u xġara l-ħaddiema, li postjar ta' ħaddiema e, u letterbox companies u <coughs> allura kumpanija għandhom jibbenefika u jgawdu minn daw il-kondizjonijiet u jiena kontent ta' ħafna li ġabilna klawsola, ġib daħħalna klawsola eh, ta' kontra l-abbuż. Allura hekk hemm xi dubji li hemm xi riskju ta' abbuż iridu jwettqu verifika, verifiki verifiki li ma jkunx hemm xi evitar ta' taxxi li ma jkunx hemm kriminalità, eċetera. U jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni għall operazzjoni transkonfinali biss jekk kollox kien konformi ma liġi ta' taxxa u liġijiet oħra. Mela qatt ma jkun possibbli għal kumpaniji li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor għal raġunijiet ħżiena u regolamenti issa għandhom is-snien u jekk xi regolaritajiet jidru l-esperti jagħmluha possibbli għall awtoritajiet li jimponu pieni ta' deterrent m'għandux ikun hemm iżjed letterbox companies dan huwa pakket komprensiv u nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha il-Louis de Grande, Pascal Durand, u oħrajn li ħadmu għatih biex il-kol kem aħna nassiguraw li jkollna pakkett komprensiv tajjeb lesta deċiżjoni. Grazzi ħafna fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Rova onervoli membri. Ħanibda dad-diskors b'daq xej sentiment, għaxek taġ dan huwa l-aħħar diskors tiegħi f'dal-mandat. F'dawn l-aħħar snin għamilt ħafna diskorsi u ħdimt fuq ħafna suġġetti anka kif kif is-sur Pascal de Grandes ħdimt magħhom ħafna u oħrajn fuq dan bis-sinerġija tanti importanti fil-mod politika kif aħna naħdmu flimkien. Sinerġija ta' sens komun u sinerġija ta' fejm komuni dwar xinu meħtieġ li jsir u anke dal-pakket li għandna qudiemna li huwa kompless ħafna u skont dak li smajt minn ħafna nies ħafna minnhom ma kinux jemnu li aħna konna ħanwasslu il vapur fil-port imma nnexxielna. U f'dan l-inwaqt aħna qegħdin fit-tmiem ta' mod diffiċli ma nemmen ta' suċċess Is-suq uniku Ewropew joffri ħafna opportunitajiet għal kumpaniji biex jiċċaqalqu biex jikbru. Imma l-kumpaniji ma jistgħux jagħmlu użu ta' daw ir-regolamenti fil-prattika. Allura l-Kummissjoni wieġbet għal talba li ilha ħafna minn organizzazzjoni trade unions u l-Parlament stess f'dan is-settur u ovvjament jiena rrid nirringrazzja minn qalbi is-Sinjora Vekner, ir rapporter u l-presidenzi rispettivi għall approċċ eh, kostruttiv tagħhom għax-xogħol fuq dan ir-rapport fuq il proposta jiena kuntenta ħafna li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill sabu kompromess prattiku u tajjeb li huwa li konsiderevolment tajjeb is-sitwazzjoni kemm għall-kumpaniji u għall-impjegati tagħhom id-direttiva sa tagħmlu possibbli għall-kumpaniji biex jiċċaqalqu u jorganizzaw ruhom fis-suq uniku Ewropew waqt li jagħtu salvagwardji neċessarji għal ħaddiema u l-persuni kollha interessati f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni kuntenta u tilqa il-karattru mandatorju tal-miżuri ta' kontra l-abbuż li huma kwistjoni importanti u taħraq għall parlament u ħafna imsieħba interessati. Il-Kummissjoni kuntenta wkoll tilqa' id-dispożizzjonijiet li ftemna fuqhom fuq id-drittijiet tal-ħaddiema li jinkludu ħafna kwistjonijiet illi ġew mill-pożizzjoni tal-Parlament. It-threshold ta' erba minn ħamsa biex jitniedew in-negozjati fi tliet operazzjoni transkonfinali il-natura mandatorja tan-negozjati u biex isibu eh, soluzzjoni jekk ikun hemm problemi qed jagħtuna pakkett eh, komprensiv ta' salvagwardja mhux hekk biss imma l-artiklu fuq informazzjoni, konsultazzjoni jisħaq u jispeċifika id-drittijiet tal-impjegati biex ikollhom is-sej tagħhom fuq kooperazzjoni u ċaqliq transkonfinali. E, niftakru il-pożizzjoni diverġenti meta bdew in-negozjati u allura l-Kummissjoni tixtieq tifra il-kolleġislaturi għas-soluzzjoni li nstabu Il-kompromess għandu bilanċ tajjeb irrappreżenta peas kbir l qudiem kbir il qudiem għas-sitwazzjoni li għandna bħalissa jagħti eh, regoli ġusti u b'saħħithom għall operazzjoni transkonfinali waqt li ma jagħmilx il-proċedura wisq komplikata fil-prattika. U allura l kummissjoni tista' bisħiħ tilqa dan il-kompromess u tħares il-qudiem għal vot ta' għada. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. nixtieq issa nagħti l-kelma lir-rappreżentant tal-Kumitat ta' Affarijiet Monetarji tal-Parlament. Għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna. Bħala relatur ta' dan il-Kumitat jiena il-punt ta' tluq tiegħi kien dan hija ħaġa pożittiva u importanti noħolqu regoli siguri illi jagħtu dixxilpina il- dan iċċaqliq fis-suq waħdin Ewropew. Ħaġa serja din, imma wieħed jiggarantixxi wkoll is-sigurezza biex nippruvaw nevitaw eh, problemi ta' evitar ta' taxxa u wieħed jevita in ta' rispett lejn id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet ta' li wieħed ħallas it fil- fil-pajjiżi propji fejn suppost jitħallsu. Nirringrazzja li shadows ukoll, nirringrazzja l-Kunsil tal-Ministri ukoll. Dan il-ftehim miexi fi triq it-tajba dawn ir-regoli fil-parti kbira tagħhom jagħmlu possibbli għal kumpaniji biex jispustaw ruhom fih dan is-suq uniku Ewropew u jagħti wkoll protezzjoni l ħaddiema l-azzjonisti, trade unions, u daw kollha li jagħtu l garanzija il-ftehim li għandna li jipprevedi eh, fużjonijiet huwa meħtieġ huma meħtieġa dawn ir-regoli li jipprevedu protezzjoni biżżejjed kontra abbuż u frodi. Anke biex inkomplu nsaħħu nibnu fiduċja tal-konsumatur. il ġlieta lejn. Eh, eh, dan il-rapport ukoll dil-proposta wkoll tmur kontra l-abbużi ta' frodi, eccetera. Grazzi ħafna. Issa jmiss. L-Onorevole Pasqual għal PPE. Grazzi, kollegi Nixtieq nibda billi nirringrazzja nirringrazzja il-Kunsell għax-xogħol wis li għamel għax xi kultant ma naqblux imma wasalna l-kompromess l lan prinċipali huwa biex nagħmlu aktar faċli għal kumpaniji, SMEs ukoll biex jeżerċitaw il-libertà ta' stabiliment sistema ta' ħidma mingħajr ma nfixklu e, u mingħajr ma mmorru kontra id-drittijiet tal-ħaddiema. Għanna bżonn inkludu wkoll is-salvagwardji neċessarji għall protezzjoni tal-impjieg. Da juri li aħna għandna bżonn nagħtu tweġiba għal kazistika tal-qorti tal-Ewropea Jekk inħarsu lejn l-artiklu 49 ta' TFU rajna eh, parti importanti li kollha għandhom id-dritt anka jekk il-kumpanija fil-fateda twetta att, eh, eh, attività eh, industrijali fil-pajis li tkun sejra fih. Hemm klawsola kifed kulħadd qal diġà sissa ta' kontra il-frodi. Wieħed la jsigura li ma jkunx hemm frodi meta kumpanija tiċċaqla minn pajjiż għal oħra għal din ir-raġuni illi jiena sħat bħala porter biex kumpanija tiġġustifika ċ-ċaqliqa tagħha. Pereżempju Għanna ħafna stejjer ta' kumpani li jġibdu fuq u lejhom ħafna flejjes mill-istat u mbagħad telqu dak il-veru stat li ħaġa li mix tajba, mhix ġusta. Jiġifieri naraw ma jkunx hemm frodi. U jrid hemm sistema eżawrenti ta' verifiki li jipproteġu s-suq uniku Ewropew. l eżu ta' kollu huwa pożittiv. libertà ta' Istabilimenti hija xi ħaġa li aħna nipproteġu, irridu aħna industrija mingħajr frontieri. Grazzi ħafna. Kitos eh, edustaja De Grandes Pasqual. Ja sitten annan voron. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Di Grande. l snd l-Onorevoli Detjen għal minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Signori Komissarju Waqt il-votazzjoni ta' għada se nkunu qed nindirizzaw sitwazzjoni fejn kumpaniji jistaw u l-reġistrazzjoni tagħhom minn pajis għalli jħormin mingħajr ma jimplementaw regoli eh, biex jagħmlu sempliċement aktar profitti u eh, fitxu forsi eh, xi mm, protezzjoni soċjali u ambjentali aktar baxxi f'pajjiżi oħra Eh, drittijiet ta' konsultazzjoni u tal-protezzjoni huma importanti ħafna u dan jipprovdi l-fiduċja. Minkejja ċirkostanzi diffiċli ħafna, il-rapporter eh, Evelyn Regner kella suċċess meta xi ħaġa mhux regolata se tinbidel f'xaħġa ħaġa regolata u dan ir-rapport dettaljat fuq l-effetti ta' ristrutturar ukoll mm, għall-istaff ukoll jindirizza l-effetti tal-impjiegi tagħhom. Hemm klawżola kontra l-abbuż ukoll. U jekk hemm dubju dwar xi raġunijiet għaliex eh, se ssir xi forma ta' ċaqli, dan se jwaqqaf kumpaniji eh, eh, l-ekkim sejħa matchbox companies biex jiċċaqalqu minn post għal liħor Iżda Ehm, dan ma kienx dan il-parlament li għamela dan dan u kienu l-istati membri, il-gvernijiet tal-istati membri li waqfu l-protezzjonijiet. Din l-awla il-parlament ħadem eh, b'mod eh, bejn il-partiti kooperazzjoni bi standards minimi għal informazzjoni parteċipazzjoni u rajna li kien hemm zbilanċ bejn drittijiet soċjali ta' ċittadini u drittijiet tal-kumpaniji Il-test li se nivvutaw fuq għada huwa l-ewwel pass għal sistema bbażata fuq ir-regoli. Jina se napprova dan it-test iżda għandna bżonn ta' qafas. Direttiva qafas għal determinazzjoni fl-Ewropa U hekk kif dan huwa l-aħħar darba li qiegħed nitkellem eh, f'din l-awla jiena nixtieq. Nirringrazzja lill kollegi kollha eh, li kelli l-pjaċir naħdem magħhom. Grazzi. Grazzi. Grazzi u nawguralek kull suċċess għal futur. Issa naddu għal gwe eh, l-onorevoli Shidervan. Grazzi ħafna. Signora President, Zis kollegi, l-ewel net xtaq nirringrazzja l rapporter u shadow rapporters u koll għal ġlida taħħon kontra l-evazjoni tat taxxa u għadrittijiet tal-ħaddim għazda sfortunatament nishtinajt li għal darboħra test tajjeb ħafna min-naħa tal-Parlament id-dajjef fit-trialogu. U dan bħala riżultat ta' numru ta' proposti li saru minnaħa tal-Kunsil u l-Kunsil laqas bis taw. Irridu nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna. Dubju dwar il-dispozizjonijiet, dawk id-dispożizzjonijiet eh, saru aktar u aktar diffiċli, iżda għandna bżonn regoli ċari biex eh, nevitaw l-kim sejħa letterbox companies u l evażjoni tat-taxxa il-politika hija li jkun hemm aktar mobilità, tingħat aktar mobilità l kumpaniji iżda l-individwi wkoll għandhom inqas u inqas drittijiet u għalhekk aħna eh, fuq eh, din in-naħa fuq il-xelluk tal-kamra nitolbu għal direttiva qafas li se tipproteġi drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi. Grazzi. Ħafna. Eh, Sur Xedovan issa qed ninnota. L-Onorevoli Zvoboda minni xet naraħ. Għawnek allura naddu għall-onorevli Radef għandek minuta u nofs, jek joġbok. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми... Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi, jina kontent ħafna li għawnek qed niddiskutu dan l-att leġislattiv li huwa parti mill liġi tal-kumpaniji fl-Europa. U jina nishtiq nifraħ l-rapporter anka l-kummissarju li għalix semat l-ħna tana għall-armonizzazzjoni transkonfinali fir rigward tal-konverzjoni u divizjoni tal-kumpaniji ma nistawx ninsew illi l-prinċipju ewlieni huwa li naffaċilitaw il-kumpaniji eh, primarjament li l-intraprizi saru medji meta huma jidħlu għal konverżjonijiet u diviżjonijiet eh, transkonfinali u dan irid isir mod effiċjenti. U din id-direttiva se tiffaċilita l-effiċjenza tal-kummerċ Ewropew. Il-fitness checks regolatorji nemmen li fiħdan il-qafas legali kollu tal-Unjoni Ewropea u l-miżuri kontra l-abbuż kollha se jippermettu l-awtoritajiet nazzjonali biex issaħħu l-operazzjonijiet tagħhom meta l-lan ta' dawn il-kumpaniji huma abbużivi. Eh, l-ħakna bilanġ bejn il-ħolqien u reġistrazzjoni u l-interessi leġittimi ta' shareholders u impiegati. L-impiegati għandhom bżonn ikunu informati b'mod adegwat dwar il-konsegwenzi tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji li għadmu fihom u drittijiet tal-min għandu l-isma, minoranza tal-isma għandhom jiġu protetti u kollu. Fl-istess ħin, kredituri se jkollhom garanziji ċari ħafna dwar il-liħ li se u kol. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Radef. Issa temmejna il-lista tal-kellima u mannix eh, kellima ta' il-proċedura KHDI. Allura naddu għal-Kummissarju Ġerova. Eh, Komissarju eh, President, Grazzi kollegi tal-interventi tagħkom tal-kummenti pożittivi għalikom illi enfasizzajtu il-bżonnijiet tar-regoli għal mobilità tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u ċertezza legali aktar b'saħħitha l-intrapriżi żaru medji u ma dak li ridna, ridna li noħorġu bil-leġiżlazzjoni li tipprovdi li tagħti eh, kumpaniji li tissigura il-drittijiet tal-impjegati u tal-detaturi tal-isma u biex ma jinħolqux l-kem sejħa letterbox companies jew inkella jissir l-evazjoni tat taxxa li li forsi tista' tkun permessa permessa din l leġislazzjoni Dan huwa xogħol kumpless ħafna u rrikjeda ħafna mill-esperjenza tagħna u rida politika bħalma semmej diġà fil-bidu u xtaqtu ukoll li tapprezzaw mhux biss li naħdmu flimkien fl-ispirtu ta' kompromess tajjeb iżda wkoll li ħdimna taħt ejja nsejħula pressjoni e, fuq il-ħin minħabba l-mandati tagħna u rnexxielna. Allura grazzi ħafna tal-kooperazzjoni jiena naħseb illi flimkien e, t proposta tajba u bilanċjata u nittama tassew li għada eh, se jkollna it-timbru fuq b'vot pozittiv minn din l-awla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju Jorova. L-Onorevoli Regner, rapporter, ek joġbok. Sur President, Signora President, kull min eh, ja fil liġi Ewropea eh, fuq il-tal-kumpaniji għandu bżon nifs tajjeb ħafna eh, kif nindirizza l-kwistjoni tal-liġi tal-kumpaniji Ewropej naf li rridu noħolqu standards tajbin għall-Ewropa kollha kemm ilha li naħdmu Eh, bla waqfien sa l-aħħar ta' din leġislatura sabiex nkunu nistaw eh, intemmu eh, s-suġġett u nixtieq nirringrazzja propju lil kummissarju kif ukoll it-tim kollu tan negozjati tal-Presidenza Rumena nixtieq nirringrazzja lix shadow Rapporters ukoll li kienu kostruttivi ħafna. U lill assistenti kollha tagħna l-Emilia u l-Sabrina u permettu li nieħudi l-aħħar minuta biex ngħidilkom Iva. Iva tassew ksibna ħafna. Iżda l-pass li jmiss għandu jkun dan din id-direttiva qafas għandna bżonn ta' strument orizzontali għal ħaddiema, konsultazzjoni u informazzjoni fuq livell Ewropew u l-ekkim sejja escalator, eh, taraċ biex nkunu nistaw nkunu flessibli għal bidliet eh, korporattivi eh, li dejjem kull ma jmur qed jinbidlu. Grazzi. Grazzi ħafna rapporter. Issa dan eh, din id-diskussjoni importanti tassew jamalu għal votazzjoni s-sessira issa ngħaddu għal punt liħor fuq l-aġenda tagħna u għandna il viċi rapport ta' Zdzisław Krasnodemski fuq il-Fond Ewropew tad Difiża sa' ngħaddi għal rapporter l-Onorevoli Krasnodewski għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net xtaqt eh, Nirringrazzjakom tal-li rnexxilna fl-imkien wara ħafna eh, diskussjonijiet tliet trialogi għamilna l-ħakna ftejm li se votaw fuq għada. Din ma kienx ħaġa sempliċi Kien hemm ħafna dubi fuq dak illi um, kellna dubji li forsi ma kienux bazati fuq uh, affarijiet hemm bosta kontroversi li għadhom għaddejjin illi hija xi ħaġa sorprendenti li għaliex gruppi bħal dawk li propju kontet nipprova uh, niġġustifika fit trialogi tal-kollegi co-rapporters eh, mill-partit tal-ħodor, l-onorevoli Martin, jider li l-ħakna ħafna iżda l-kollegi li deru pjuttost kuntenti bil-kompromess illum qed jitfaw id-dubju fuq dak li l-ħakna. Jina nemmen li hemm żewġ problemi li dejjem hemm kwistjonijiet etiċi u kwistjoni oħra marbuta ma' l-atti delegati u koll. Mela tiħor kienem id-dubji fuq il- fond Ewropew ta' difiża kux se jinfluenza l-relazzjoni tagħna transatlantiċi, relazzjoni tagħna man NATO li huwa l-alleat prinċipali tagħna għal sigurtà marbut ma' sigurtà tagħna Ewropea. U dawk id-dubji nemmen li eh, l-tqajmu minnaħa tal-xelluk ta' din l-awla kif ukoll miċ-ċentru u l-emin ta' m'għandhomx bażi. Jiena nemmen illi il-ftehim parzjali li ntlaħa eh, li ġi bbażat u konfermat bil-miktub mill-Kunsill illi l-Kunsill ħossu responsabbli għal dak kollu li vvutajna minn rappreżentanti tal-Soċjalistu tal-Ħodor eh, ikkonfermaw ukoll illi iż-żewġ naħat u nittama wkoll il-Kummissarju kienet kuntenta wkoll mill-ftejim li ksibna. Fil-qosor, Forsi kemm tejn dwar dak li ksibna li kienu importanti għal-Parlament il-ġestjoni diretta tal-fond mill-Kummissjoni Ewropea, il-budget għal teknoloġiji nuqqas ta' limitu fil-analizi tal-nefqa il-meatcaps u ħafna kummenti, ħafna negozjati marbuta mal- kontrolli etiċi tal-finanzjamenti ta' dawn il-proġetti. U hawnhekk xejna l-bosta kwistjonijiet li forsi indirizza l-parlament li eh, fostom li IDP Għalija huwa importanti però fl-axħar mill-axħar li kienem eh, test Eh, li jirreferi eh, li jelimita eh, l-entitajiet kontrollati mill-istati membri ċerta azzjonijiet li nħoss li huma importanti li huma preżenti wkoll dan test u daj jifna wkoll daw il-biżat ta' uħud mill-kollegi li qed nitkellmu dwar l-appoġġ tal-kummerċ tal-industrija tad-difiża Ewropea. Klem numru ta' eh, klawzuli li ġew eliminati li setaw eh, jiġu mifmuma f'dak il-mod. Maħniex qed nitkellmu dwar il-militarizzazzjoni tal-Unjoni jew xi miri oħra. Hija l-appoġġ tal-proġetti Ewropej komuni fil-fazi tal-iżvilupp izvilupp u r-riċerka. L-izvilupp u r-riċerka huwa importanti ħafna u dan se eh, jgħina biex nevitaw id-duplikazzjoni ta' xogħol u dan il-fond se jaħdem eh, propju eh, biex nipproduċu l-prodotti tad-difiża tal-ola kwalità u naħseb li dan huwa dak li huwa l-aktar ħaġa importanti, ovvjament ma rnexxilniex u din hija xi ħaġa kontroversjali nemmen, iżda dan huwa l-karattru ta' dan il-font. L-att delegat eh, però raġunijiet qabilna però eh, minħabba l-karattru ta' dan il-font minħabba l-aspetti operattivi wkoll sabiex eh, nirrifjutaw l-atti delegati. U hemm numru ta' affarijiet li għadhom pendenti, però, Signora President, ħani għafaw jidirli illi zammejna dawn l-elementi kollha li kienu importanti kemm għal kritiċi ta' lemin u ta' xelluk ta' din l-awla. Grazzi. Kiitokset esittelijalle. Ja seuraavaksi puheenvuoron. Grazzi ħafna l-rapporter issa fisem il-Kumitat tal-Affarijiet eh, Barranin għaddu għal David McAllister għal minuta. President, bil-Fond Ewropew ta' Difiża aħna ħankunu qegħdin nagħmlu pass il qudiem kbir ehm, għal kooperazzjoni tax xiri ehm, ta' mir militari u jkollna difiża aktar effettiva bħala rapporter mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin xi ħaġa importanti ħafna għalina hija li jkollna bażi tajba għal kooperazzjoni aħjar. Kif ukoll noħolqu eh, politika ta' sigurtà u netwerk aħjar tas sistemi nazzjonali. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu innaqsu n-numru tal dawn is-sistemi jkunu aktar effiċjenza fil-użu tal-flus tal-ċittadini tal tagħna ħankunu qegħdin intejbu l kapaċitajiet ta' difiza tagħna u nżidu l-protezzjoni għaċ-ċittadini u allura għal din ir-raġuni nixtieq nitlob lill-membri kollha sabiex jivvutaw favur għada. Grazzi ħafna, Sur McAllister, issa fisem il-Kummissjoni nadu għall kummissarju Bjankowska. Grazzi ħafna President, membri nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità niddiskutu l-IDF il-Fond Ewropew għad-Difiża ċerta li din ħatkun tkun eh, xi ħaġa li ħad biddel l-affarijiet minħabba li għandna sa mekkaniżmu fl-Ewropa. Minn Ġunju ta' sena l-oħra kien hemm xogħol intensiv fitre u anke fit-trilogu illum għandna ehm, ftehim parzjali mill-ewwel qari li nittama illi fil-Parlament ħajvota favur għada. Din hija Eh, kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni ta' Difiża tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja mill-bidunet lill-tim ta' negozjati mill-ITRE kollha kemm intom kontu dedikati ħafna u għalhekk nirringrazzja wkoll lir-rapporter eh, l-Sur Krododebski, il-kollegi kollha, Sur McAllister, nirringrazzjakom kollha l-DF minnaħa waħda set se jkun qiegħed jgħin l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea biex intejbu l-kapaċitajiet tad difiża imma anki nkunu qed intejbu l-nefqa tal-ċittadini billi nżidu aktar kooperazzjoni. Bl-IDF ħankunu qed nunżaw il-budget tal-Ewropew biex ikollna proġetti aħjar, iktar kooperazzjoni u difiża, iktar kompetittività u nimxu mal-potenzjal tal-industrija tad-difiża fl-Ewropa. Hekk nkunu qegħdin nżidu l-awtonomija teknoloġija teknoloġika tagħna u nagħtu ċertu sikurezza u sigurtà mhux kontradizzjoni ma NATO imma anzi nikkomplementaw. itre qablu illi ndaħlu ċertu affarijiet illi eh, l-Parlament il għandħadem għalihom Nixtieq insemmi uħut minnhom li diġa' semma r-rapporter ma tajjeb li nsemmuhom il perspettiva ta' Kommissjoni. L-ewwel net ir-regoli tal-Unjoni Ewropea ħajjiġu applikati ehm, għabbazi tal-kompetizzjoni, ħajkun hemm governanza eh, tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk il-budget tal-Unjoni Ewropea ħajkun involut u allura importanti l-implementaw il-fond indirettament. Irridu wkoll insaħħu il-kwistjoni tal-eligibilità tal-fond u hawnhekk ir-regola hija waħda ċara għana nifinanzjaw kumpaniji bbażati fl-Unjoni Ewropea li qegħdin jirrispettaw il-kundizzjonijiet tas-sigurtà, is-sigurtà tal-provvista tal-informazzjoni u eh, ma jkunx hemm trasferimenti tal-arfin mill-Ewropa. Aħna maħniċ għet nwaqfu xie alleanzi imma nixtiequ niżguraw illi l-interessi tal-Unjoni Ewropea in-proteġuwom dawn id-dispożizzjonijiet huma simili jekk mhux identiċi għal dak li qed jaħdmu bihom il-kumpaniji fir-riċerka u l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi. Eh, eh, aħna wkoll qegħdin ninċentivaw ir eh, regoli speċifiċi u nippromovu l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji żgħar u medji L-DF mhuwiex qed hemmhekk biss għal gruppi kbar industrijali eh, imma qed nitkellmu fuq kompanji oħra madwar l-Ewropa u aħna nixtiequ nżidu il-katina ta' difiża. Ir-raba punt fit-tekst legali nistgħu naraw illi l-azzjonijiet irridu jimxu f'konformità mal-liġi tal-Unjoni u internazzjonali dejjem skont il-prinċipji etiċi li nsibu. Ek e kif ġiet ġimitlub mill-Parlament, il-Komissjoni ħad tkun ta' gwida għall-applikanti u anki għall-esperti indipendenti li ħajkunu qed jagħmlu screening tal-etika. E, e, Il-fond ukoll se jkun qed jeskludi azzjonijiet fuq l-iżvilupp tal- tal-armi autonomi minn ma jkun hemm kontroll. U importanti li jkun hemm innovazzjoni, ħajkun hemm 8% tal-budget għal teknoloġiji u kif kemm il-Konsil u l-Parlament qegħdin jaqblu fuq dan. Jiena nemmen illi tekst ta' kompromess qed jagħti soluzzjoni sodisfaċenti il-programm l-tanwali kif ġim semmi rapporter se jiġi adottat mill taċa implementattiva dana biex nkomplu nejnu il-xol tal-program u il-Kommissjoni lest Eh, lesta li tiġi fil-parlament biex tiddiskuti kif għaddej, kif għaddej il-programm. Dan il-programm mhuwiex uniku jew speċifiku għad-difiża għaliex hemm programmi oħra ta' fondi li jużaw il- taxxi ta' implementazzjonijiet illi eh, ġew adottati mill-Parlament. Nirringrazzjakom. Grazzi tassew lill-Kummissarju Bjankowska. Issa mill-Kumitat tal baġit ngħaddu għal Alan Lamassur. Għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju, kollegi, fissem il-Kumitat tal-Baġġett jiena nixtieq nawgura lil dawk kollha illi enuna biex nilqu dan il-ftehim parzjali nixtieq nirringrazzja lit tim tal-Parlament u lill kummissarju Dan huwa proġett innovattiv ferm eh, DDF u taħt li FF. Aħna dejjem ħdimna sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u jiena qed gost ħafna illi qed jingħataw ir-riżorsi adekwati anke fl-investimenti u din ħad tiġi konfermata fil-plenarja għada. Qed nħogoss li dan il-proġett qiegħed jagħti messaġġ ċar għaliex dan huwa fil-qalba tal-eżerċizzju tas sovranità tal-Istati Membri. Dan il-fond juri illi t trasferiment tal-Unjoni għall kompetenzi tagħtina iktar sigurtà eh, binqas spejjeż baġitarji. Grazzi. Grazzi ħafna sur la massur. Issa fissem il-PPE ngħaddu għal François Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarju, kollegi, dan huwa l-aħħar diskors fil-Parlament Ewropew wara karriera ta' 25 sena u Jiena qed nħoggossa nitkellem fuq il-dan il-Fond eh, Ewropew għad-Difiża għaliex din hija biċċa li tista' tgħin l-integrazzjoni Ewropea bl-iżvilupp u l-integrazzjoni dan huwa mument storiku. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter eh, is-sur Krasnodebski u nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kummissarju talli għenitna biex nilħqu dan il-ftehim fi żmien pjuttost qasir. Kien għal ħafna żmien hemm dewmien biex naslu għal politika fil-qasam ta' difiża u issa finqas minn tliet snin innexxielna e, e, nilħu din il-ħaġa li tant kienet tidher diffiċli. Naħseb li konna kostruttivi ħafna biex e, naslu għal dan il-ftehim u fil-parlament illi jmiss ħajkunu qegħdin u l-budget bejn 2021 sa l-2027 ta' 3 biljun euro rridu niżguraw illi ikkolna l-aħjar eh, mill-iktar kumpaniji innovattivi. Dan huwa fond illi qed jirrispondi għat tħassib ta' ċittadini tagħna li jixtiequ li jkun hemm kontrolli budgetarji ma jixtiequx li jkun hemm dawn ir-robot killers u dawk ukoll illi qegħdin jippruvaw fixklu il-futur tal-industrija tagħna u s-sigurtà ta' ċittadini. Dan huwa mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' timxi bl-awtonomija tagħha u jkollna kapaċità l-aktar iktar indipendenza b'kanali ta' fondi eh, U din l-autonomija wkoll hija importanti ħafna fuq sma oħra bħal pereżempju l-ispazju, is-saħħa, l-enerġija, l-ikel u ovvjament fis-sigurtà u d-difiża f'dinja illi dejjem aktar hija dejjem aktar instabbli, importanti illi nħarsu lejn is-saħħa tal-Unjoni tagħna u għalhekk għandna bżonn saħħa eh, eh, fl-Unjoni biex nidefendu ruħna u eh, nkunu ċerti li kollna sigurta f'dan din id-dinja globalizzata. Grazzi ħafna, Sinjura Grostet. Fil-futur kif qed inti Nixtieq nawguralek għal futur għaliex kif qed inti din dan huwa l-aħħar intervent tiegħek fl-emiċiklu. Grazzi. Issa ngħaddu għal-kelim li jmiss is-Sur Edward Martin għall-Sandi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament jiena nifhem illi il kummissjoni huma kuntenti għaliex ħadu dak li xtaqu, ma rixtaqux li jkun hemm għati delegati, issa hawn min jaħseb li dan huwa punt tekniku ma ma naħsibx li huwa hekk. Din hija kwistjoni ta' kontroll mill-Parlament. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 13 il-biljun fuq kwistjoni ta' sensittiva u forsi hawn min jaħseb li dan huwa dettal. Jiena nixtieq eh, nappoġġa l-emendi li ħajtres u għada, speċjalment fuq artiklu 7 fuq l-etika u l-proibizzjoni ta' ċertu eh, armi. Ma jistax ikollna referenza għal liġi internazzjonali biss għaliex din hija ambigwa. Pereżempju, li kien nitkellmu fuq il-fosfru għaliex din hija xi ħaġa li tiġi użat għal ċertu sistemi, imma jekk jiġi użat b'modi oħra, dan jista' jkun qed jikser il-Konvenzjoni ta' Ginevra. U dan ġiet dan ġie użat kontra il-nies ċivili. U hemm ċertu atti eh, kriminali fil-Belġu ma mbagħad mhumiex koperti bil-liġi internazzjonali għal dak li mhux eh, projbit u awtorizzat imma rridu nikdbu l-lista Eh, ta' armi illi ma nishtuqux li l-Unjoni Ewropea tinvesti fihom. Imbagħad fuq l-estensjoni tal-armi mhijiex aċċettabbli li l-Parlament japprova dak li jixtiequ il-Kunsill jiġifieri li din taqa' taħt id-diskrezzjoni tal-Istati Membri. Le din tmur kontra t tmien kriterji li insibu fil-ftehim tal-2008 l istati membri kollha rratifikaw il-konvenzjoni intom taħsbu li forsi dawn huma dettali imma nemmen li dawn huma kwistjonijiet importanti immens. Grazzi ħafna, Sur Martin. Issa għall-għalde għanna lil Dominik Rike Għan żewġ minuti. Senjura President, Komissarju, eżis kollegi, L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil Sur Krasnodebski, rapporter tagħna għax-xogħol eh, tant eh, eċċellenti u b'ħafna paċenzja li għamel. Jiena nixtieq immur lura għal dettalji tekniċi li tresqu mill-rapporter eh, u l-kummissarju. Jiena nixtieq nenfasizza kemm hu importanti li dan il-progress se jkun Meta niftakru fl-1954 fejn il-Kumitat tad Difiża Ewropea ehm, kien falla dak iż-żmien imbagħad terġajna dorna għall komunità u issa qegħdin noħorġu l-ewwel elementi. Dan huwa sinjal ta' fiduċja u solidarjetà bejn il-nazzjonijiet Ewropej. Jekk ma jkunx hemm duplikazzjoni fir-riċerka u żvilupp ukoll fil-qasam tad-difiża u anki l-ekonomija ta' skala l-ambjent barra mill-frontiera wkoll huwa eh, wieħed instabbli u allura rridu ntejbu s-sigurtà tagħna aktar għalhekk il-qafas Ewropew huwa importanti b'hekk il-loda jiġu użati tajjeb di mhix kwistjoni budgetarja imma dan huwa pass importanti għall-integrazzjoni biex nimxu l-qoddim. Jiena jiddispjaċini nara l-elementi qed jitressqu blan illi jfixklu l-ftehim li ħana fit-trilogu u l-progress illi għamilna waqt it-trilogu suġġett li għandu tant importanza ovvjament għandu bżonn ta' ħafna riżorsi u għalhekk nixtieq nitlob il dawk li jemnu fl-Ewropa sabiex eh, jaħsbu l-difiża hija kwistjoni sensittiva. Nixtieq Ewropa li tipproteġi l-ċittadini tagħha. Ejja nappoġġjaw dan il-fond u dan ikun l-ewwel pass għad-difiża Ewropea ejja nappoġġawha għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Rike, issa fissem il-gwe għandna lill onorevoli Mattias għal minuta. <coughs> Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan huwa suġġett komplikat. L-investiment huwa tajjeb imma 3 biljun euro fil-fond Ewropew għad-difiża u ifisser illi ħajn investu 3 biljun f'proġett Ewropew. Dan mhumiex flus li jistgħu jiġu użati għal ħajja ta' ċittadini tagħna. U mhux se noħolqu eh, għax qed nitkellmu fuq armi aħjar, jiġifieri qed nitkellmu fuq xiri ta' armi li qed nsemmuhom bħala riċerka u żvilupp. In-nies iridu iktar drittijiet fl-impjieg tagħhom, iridu servizzi pubbliċi, futur sostenibbli xejn ma ħajwaqaf lill istati membri fl-Ewropa biex joperaw volontarjament fid-difiża u allura ma nasibx li għandna bżonn eh, dan il-budget illi m'għandux jaqsam mal-miri tat trattati tagħna. Din ħat iswina ħafna iktar minn 3 biljun euro fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-grupp tal-ħoddor. Ngħaddu għall onorevoli Betty Butikofer. President, Kommissjoni, kollegi. Li naħdmu flimkien fl-Ewropa u li nsibu difiża komuni huwa punt tluq eh, għall-argumenti tiegħi. Għal din ir-raġuni il-fond ta' difiża eh, fl-Ewropa jista' jkun pass il qoddim imma waqt dawn in-negozjati aħna ma laħaqniex dak li seta' kien eh, possibbli għaliex ħajkun hemm xorta waħda nuqqas ta' effiċenza u duplikazzjoni fil-użu eh, tal-armi. Il-fatt li tlifna din l-opportunità mhijiex tort tal-rapporter, infatti nixtieq verament uh, nawguralu għaliex vera mill biċċa xogħol tajba u ħadd gost naħdem miegħu jiena wkoll. U anke li tlabna l-affarijiet eh, b'mod realistiku lin nato Is-Sur Rick eh, u s-Sinjura Grostet. Isom qegħdin jirrappreżentaw l-industrija tal-armamenti fi Franza. Dak li għandna issa huwa fond ta' difiża bil-dispożizzjonijiet ta' etika li eh, eh, bil-kemm qed nindirizzawhom il-fond eh, ta' difiża kif qal istajjeb is-Sur Martin se jiġi implementat mingħajr kontroll tal-Parlament qed nitkellmu fuq 13 biljun fuq żmien ta' seba' snin. Dan jfisser li jekk ħajkollna aktar esportazzjoni tal-armamenti. u ħajkun hemm inqas saħħa fil-Parlament li huwa skandlu. M'għandux ikun hemm eh, flus għal killer robots imma dana mhuwiex biżejjed u għalhekk aħna mhux se nkunu qegħdin nappoġġjaw din u nixtieq nagħti twissija kontra l-ideoloġija tal-autonomija eh, strateġika dawk li qegħdin jippruvaw jiddefinixxu l politika Ewropea qed jitilfu il-sens tagħha u jixtiequ biss li l-affarijiet imorru tajjeb. Grazzi ħafna Sir Butikofer issa fisem naddu għalli e FTD Sur Bolok. Sinjura President, sabiex nipproteġu u niddefendu ċittadini Ewropej kif ngħidulhom aħna il- besibna il ndaħlu dan il-proġett ta' 13 biljun euro biktar teknoloġija, ta' komunikazzjoni ta' satellita, sistemi ta', ta twissijiet bikrin u sistemi ta' monitoraċ il l-Unjoni Ewropea qed wassal għal Unjoni totalitarja u eventwalment ukoll waħda militari. Il-Kummissjoni qiegħda tipprova tressaq dan il-proġett taħt perspettiva ta' paċi imma waċar illi l-Unjoni Ewropea u l-appoġġaturi tagħha għandhom f'moħħom li jkun hemm armata Eh, il-President Franċis Macron tkellem favur armata li tiddefendi l-Ewropa. Kif jista' jkollna eh, proġett militari li jinvolvi 27 stat membru u 24 pajjiż? bħal eh, ma kienet qalet il-Prim Ministru tagħna Margaret Thatcher mandek sors ta' flus ħlif dawk il-flus li għaqilaw il-nies. La darba il-kunem krizi tal-euro, jkunem tnaqis ta' taxxa biex jkunem tkabbir l-Europa għanda tinkwieta fuq it-ħassib ta' ċittadini minħabba li jem noqqas kompetittività, il-carbon leakage u l qatt il-armata pan-Ewropeja tkun l-ikbar diżastru Ewropew aħna mhux bħall istat Uniti ma nistgħux ninnaqdu eh, eh, b'dan il-mod. Dan l-aħħar kien hemm il-votazzjoni għal Brexit u l-gvern eh, kontra l-Ewropew li jwaqfu l-integrazzjoni federalista Senjura President, jiena ma nistax nemmen kif eh, numru ta' burokratiċi qed jaħdu deċiżjonijiet fuq id-difiża, fuq il-gwerra u l-paċi. Il-kollegi tiegħi huma kontra din l-Armata Ewropea u nittama li l-Istati membri jistgħu jifmu illi il-mota kif jiġu eletti u din l-idea kollha huwa ta' żball. Din hija l-aħħar dan huwa l-aħħar diskors tiegħi fil-Parlament u nixtieq li neħu dan il-superstat u laqqas li noħolqu armata għaliex ma jkun hemm xejn tajjeb li joħroġ minna u nittama illi dan kollu jerġa' jmur lura u nirrispettaw lill-Istati Membri u d-Demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Balak. Issa, kellima uh, u membri individuali nibdew mis-sur Buzek. Grazzi ħafna, Signora President. Irridu nsaħħu il-pilastru tad difiża tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ftejm eh, Atlantiku. Dan mu difiża mhix biss kwistjoni ta' sigurtà iżda wkoll l-iżvilupp tal-industrija fl-Unjoni Ewropea bħala eh, persuna li eh, rapporter ta' l-kwistjoni ta' l-enerġetika u għatajab li qed noħolqu industrija ġdida X'qed ngħidu dwar dan il-fond? Dan x'inhu? Hemm tlet affarijiet. L-iktar eh, parteċipazzjoni wiesa kemm jista' jkun tal-kumpaniji Ewropej bosta fondi għal riċerka u żvilupp għal defiza u l-appoġġ tal-stati membri għal xiri ta' innovazzjoni ta' teknoloġiji bejnietna kollha flimkien. U dawn kienu riżultati ta' konferenza li saru ġewwa reġjun eh, fil-reġjun tiegħi fil-Polonja eh, u llum irnexxilna niksbu propju dan Illum grazzi għal tali deċiżjoni għal Fond ta' Difiża Ewropew. Um, L-Ewropa se tkun tista' tuża l-aktar eh, teknoloġiji moderni prodotti propju mill-intrapriżi żaru medji tagħna stess. Nixtieq nifraħ l rapporter Binkowska għal proposta ta' dan il-Fond eh, Ewropew ta' Difiża l-Onorevoli Krahovski, għal rapporter. Eh, grazzi ħafna ta' dawn negozjati eccellenti l għalix kienu eccellenti l-għalix kienu diffiċli ħafna u grazzi l-Shadow Reporters kolla u anka l onorevoli Crostet li kienet rapporter ta' program preċedenti eh, ma' kwistjoni relatata u koll. Grazzi ħafna dan huwa pasta jef direzzjoni tajba. Grazzi. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor Bostina. Grazie, sur Busek. U issa Viktor Bostinaru għal żewġ minuti. Sinjura Komissarju, grazzi ħafna tal-mod eċċellenti ta' negozjat li wettaqtu. Meta għandna eh, daqshekk teddit ibridi li jinbidlu minn żmien għal żmien, eccetera, aħna atturi globali Bħalissa l-Unjoni tal-Ewropea fuq difiża u sigurtà hija ta' tħassi fuq iċ-ċittadini kollha. U aħna il-politika komunità difiża hija parti importanti tal-istraġija tagħna tal-Unjoni Ewropea lan ta' din L-istrateġija immaniġjata tajjeb mill-Kunsill huwa biex aħna niġġestixxu l fond tad-difiża. Mill-2021 sa l-2027 għandna priorità kull ma jmur tikber fuq is-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni tagħna biex insolvu jew nibdew Eh, insolvu il-frammentazzjoni ta' difiża li għandna huwa li rridu nevitaw eh, affarijiet xogħol doppju u aħna l-objettiv ġenerali tal-fond kien ta' priorità l-iktar importanti għall grupp politiku tagħna għal effiċjenza iktar kbira fl-industrija tal-difiża u jkollna suq intern integrat fir-riżorsi ta' difiża u l-appoġġ għar-riċerka u d-difiża. Eżis kollegi għandna opportunità biex inkomplu dan il-proċess e, e, permezz ta' regoli kif hemm fiċ ċarter tal-Nazzjonijiet Uniti u kif ukoll inżommu fuqna in-NATO. Jiena kelli l-privileġġ li naħdem fuq dan id-dos il-fajl f'daw l-aħħar snin nixtieq allura nirrakkomandalkom biex tivvutaw favur dan dan dan l-aħħar intervent tiegħi f'din l-awla nirringrazzja ħafna f'da 12-il sena li jien ħdimt fġieħ il-, il il sena irridu nibqgħu paċifiċi ma qatt ma rridu nkunu bla difiża. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Anna Joel Ferrera. Grazzi Sinjura President, Kummissarju, 3 biljun euro huwa kemm l-Unjoni Ewropea tonfoq fuq l-industrija militari fl-Ewropa flus li jistgħu jintefqu biex naħdmu kontra il-faqar, l-ispiża, koeżjoni soċjali. Dawn il-flus, dawn il-biluni se jmorru lejn il-gwerra, li nifinanzjaw l-industrija tal-gwerra u nibqgħu mixin favur eh, mewġa militari li tatħassib għal dawk li jħobbu l-paċi. L-ideja bħal dejjem kienet li aħna niftħu riċerka u żvilupp eh, għall-użu militarju. u dinja sempliċiment u eżempju ieħor ta' dan. Nies li huma wara l-gwerer irridu jixprunaw l-industrija militari u mhumiex ħbieb tal-paċi. Dan mhux fl-interess ta' ċittadini Ewropej, ejja nħalluha din il-ħaġa hemm mod differenti kif naħdmu l-affarijiet, naħdmu favur il-paċi, mhux favur il-gwerra. Grazzi Is-sur Piti Koffer ippreżenta blue card. Taċċetta din il-blue card sur Ferrera. Sur Ferrera għandek blue card għalik. Qed nitkellem miegħek fil-Finlandiż. Tista' taċċetta din il-blue card iva. 30 sekonda għall-mistoqsija. Grazzi. Sur Ferrera jina naħseb li kien interess, jina naħseb li kienet interessanti li inti ikkritikajt l-ekkim sejjaħ militarizmu tal-Unjoni Ewropea. Kif tista' tispjega illi l gure tul in-negozjati kollha qatt ma batu l-ebda membru biex jidħol fid-diskussjonijiet xi dritt għandek inti titkellem fuq militarizmu u tikkritika dan minna ma tagħmel ix-xogħol tiegħek l-ewwel. Tweġiba. Inti tista' tara li mhux bl-appoġġ tal-grupp tiegħi illi tridu tonfqu 3 biljuni fuq armamenti. Huwa possibbli n-nies jivvotaw mill-grupp tiegħek iva. Iżgur mis-soċjalisti, u minnaħa tal-lemin jiena konxju kif mibnija din il-kamra. Aħna din f'minoranza, veru, imma illum jawada ħan nibdlu l-pozizjoni tal-maġġoranza u rridu nelbu din il-mewġa lejn il-militarizmu fl-Unjoni Ewropea. Il-ħodor eh, u oħrajn eh, ġieli kienu id-fit biex jaħdmu fuq dawn l-affarijiet grazzi u issa l-onorevoli Tarant għal-minuta kjoġbuk. Sur Tarant. Grazzi, President. Jiena nappoġġja soltu lill kollega tiegħi l-Onorevoli Ferrera u eh, l-opinjoni tiegħu fuq iċ-Ċina u l-Istati Uniti ma llum ikolli ngħid li avolja il-kritika tiegħu lejn il-proposta hija valida jiena naħseb jaqbel miegħi illi l-IDF huwa tartwisq għax is qegħdin nitkellmu biex nilleġislaw fuq il-forza tal-politika komuni ta' sigurtà. Din forza illi fi żmien theddid u attakki diretti din il-forza militari ehm, tipproteġi lill-Unjoni Ewropea. u li surbulla kien nixtieq najdlu. Iva, din il-forza militari Ewropea minn din mhux se jkollha kmandant Ingliż minħabba l-Brexit fortunatament imma iva se ssir u li sur Ferrera nejdu 3 biljun mhux ħmerijiet meta nqisu l budget Ewropew. Grazzi Sur Tarant. Issa jmiss lil Fabio Castaldo żewġ minuti. Grazzi mikro. Kem... Grazzi President, kollegi il-vot għadha fuq dan is-suġġett huwa fit-tmiem ta' proċess bil ħafna mhux ħanoqgħod nirrepeti fuq il-passi differenti li wasalna saw jien kont parteċipi fih il-Parlament jimmonitorja l-iżvilupp tal-IDF. Il-vot ta' għada mhux se jkun it-tmiem ta' dan il-proċess ma jkun il-bidu. Il-Parlament il irid ikun ma jridx ikun spettatur mat tur prinċipali. U iż-żmien li aħna wasalna biex aħna naslu għal dan juri kemm konna attenti il-parlament irid ikompli jsemma leħnu biex l-IDF ikollha forma Ewropea, davveru Ewropea. U jrid ikun finalizzat bl-aħjar teknoloġiji mingħajr assenjazzjoni diretti, assenjazzjoni diretti kif qedna f'Diċembru f'din l-istess sawla. Nittamaw li jiġu applikati mingħajr eh, eh, problemi imma l-darbohra nix najt ngħid dak li ma jindix issir li dijef ma trix tkun strument fuq affarijiet bilaterali u rridu li l-IDF tejjeb il- il-kooperazzjoni il ta' entitajiet mal-Unjoni Ewropea. Irridu li l-IDF ukoll iżżid il kapaċità Ewropea f'dak li għandu xaqsam mal-IDF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 ma che rinforzando la nostra industria. Għandhom jirrinforzaw l-industrija u tibqa mif tikkonsidra sinerġija u li TF għanda tkompli eh, għanda suppost iżid tidħol. Operazzjoni di guerra. Grazie. Thank you very much, colleague. I think this was a master performance by the interpreter. Naħseb l-interpreti wet u bicċa xogħol eċċellenti dwar kif għandhom kif għandhom jinterpretaw daqshekk maġġel. Jekk jogħġbok darb'oħra tkellem bi ftit iktar bil-mod. Ittajt il-Presidenta. Mela, kellim li jmiss. minuta u nofs il-kellim li jmiss. Grazzi President, jiena kuntent ħafna li fuq livell Ewropew ħanamlu nagħmlu kontribut daqshekk sinifikanti biex nipproteġu ċ-ċittadinanza tagħna minn tedit esterna għax dik hija raġuni għaliex għandna din l-IDF. Iridu ntejbu sitwazzjoni ta' sigurtà u għalhekk aħna nagħmlu iżjed flimkien u għal din ir-raġuni naħseb hija ħasra kbira li partijiet ta' din il-Kamra ma jridux iħallu liċ ċittadini li jkollhom din is-sigurtà addizzjonali. U jiena naħseb illi qed il-ċittadini maħniex edin nirrispettawhom. Fil-Mali kien hemm soldati li kienu qegħdin jaħdmu taħt il-bandiera tal-Unjoni Ewropea dawn aħna rridu nagħtuhom l-armi biżejjed biex iwettqu id-doferi tagħhom. U jiena naqbel ma dak li qed qabel irridu nassiguru raw li 13 biljun euro illi intefaw mal-ġempal għal riċerka u xiri pubbliku biex nżilu l-kapacità tagħna u għandna bżonn nagħtu prova illi l-ammonti jkunu koordinati aħjar u użati fil-futur. Il-Kummissjoni tittaġixxi mhux tinkoraġi biss sistemi kbar bħal ġellieda u tankijiet għandhom bżonn ikollhom white paper li tispjega liċ ċittadini daw il-flejjes kollha għal biex qegħdin jintużaw. U rridu nisħu fuq l-awtonomija strateġika u nagħmlu ċar liċ ċittadini u n-negozji id-direzzjoni li rridu nieħdu u li nivutaw favur da kollu għada u għabis l ewwel pass. Kuntenti naraw illi Udo Barman kif ħajvota. U nistgħu nistennew pożizzjoni personali għada minnu. Grazzi il-kellim huwa l-Univeru Razzati għal minuta u nofs għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Signor Komissarju, l qed diskutu kwistjoni li hija marbuta ħafna mad-difiża tal-Unjoni Ewropea u s-sigurtà. Il-flejjes għal xiri ta' armamenti ġodda hija segmentata ħafna 16% tal-xirjiet eh, u 7% biss tal-riċerka u l-izvilupp isiru biss mill-żewġ eh, stati membri u l-iktar tlieta u b'riżultat ta' dan minkejja l-riżultati għad-difiża ma darbtejn ola minn dawk mill-nefqa tal-Federazzjoni Russa, per eżempju l-ħidma konġunta tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari eh, fl-interoperabilità tal-armati tagħna eh, jirrikjedi ħafna iktar eh, milli jagħmel. U l- l-aggressjoni li ġeja minnaħa tal-Federazzjoni Russa jew fundamentalizmu eh, eh, eh, iżlamiku jirrikjedi li aħna dawk il-kapaċitajiet ta' difiża tal-Unjoni Ewropea nsaħħuhom iktar u dan huwa strument illi jista' jirrealizza propju dan din il-mira. F'dan il-kontest il-kooperazzjoni ta' difiża fis settur ta' difiża u l-iżvilupp u r-riċerka f'dan il-qasam huwa importanti ħafna speċjalment eh, fost l-Istati membri. U grazzi għal eh, proposta tal-Kummissjoni Ewropea għanna jkonna 13 biljun disponibli u dan hija somma li se permetti tisħiħ tal-iżvilupp u r-riċerka tal-settur tagħna. Xtaqt nisħaq però li għanna nżommu l-bilanċ f'dan sabiex niksbu l-potenzjal kollu tal-istati membri kollha fosthom il-potenzjal kbir tal-difiża, tas-settur tad-difiża fil-Polonja ġewwa il-Belt ta' Radom. Grazzi. Kiitokset edustaja Rosati. Ja sitten siirrymme puhe... Grazzi sur Rosati. Naddu issa għal-proċedura KHDI għanna tlet talbi tal-kelma l-ewwel jiripox fixi għandek il-kelma. Grazzi għatieħ, Presidenta. Kontet nisma li diskussjoni kollha kemm jiba attenzjoni kbira u ħan appoġġja il proposta jiena naħseb li hija taħtiġa kbira. Kif diġà ntqal dal-investiment sa jżid il-kapaċità ta' difiża tal-Ewropa u jinforza l-industrija Ewropea u tkun pożittiva għall-ekonomija ġenerali imma kif qed qabel proġetti bħal dan <clears throat> m'għandhomx jeddu jmorru kontra il-kooperazzjoni tagħna man NATO m'għandix tkun alternattiv oħra NATO għax aħna fir-Repubblika Ċeka nemmnu li l-kooperazzjoni man NATO hija assolutament vitali. Allura aħna nħossu li dan huwa proġett tajjeb imma l-darbaħra għal darbohra kooperazzjoni ma' NATO hija ħaġa mill-aktar importanti għalina. Grazzi. Nadis Marias issa imissu jitkellem għal minuta. Grazzi, Signora President. 13 biljun euro għal fond ta' diviżi Ewropew ifisser inqas flus għal budget tal-Unjoni Ewropea għas saħħa infrastruttur, bini ta' infrastrutturi, infrastrutturi l-inteklew il-faqar, eċetera. Jiena nasib daw il-flus se jmorru għal benefiċċju <clears throat> ta' kumpaniji kbar tad difiża fl-Unjoni Ewropea dawk li jbijaw eh, armamenti lis Saudi Arabia jew lit Turkija. Donald Trump qal li l-Ewropa biex tpoġġidija fil-but u tħallas meta niġu għad-difiża tagħha u jidher li dak li qegħdin nagħmlu qed nersqu lejn l-Unjoni Ewropea dejjem iktar militarizzata u xi tfisser fil-prattika. Jiġifieri ħajkun niżjed kumpaniji ta' militari fl-Unjoni Ewropea li jbijaw armamenti li tira d-dinja. Grazzi. Grazzi sur Marja suttilet wieħed it-tielet kellim taħt KGDI. kontra dak li, għal kontrarju ta' dak li kienu qed jgħidu ħaddieħor dan huwa kontra dak li qed jgħidu li mhux qed nibnu e, Ewropa militarizzata. Dan imur kontra l-integrazzjoni, ma nafx il-Ġermanja xi trid e, tgħid biha. Il-Ġermanja waqgħet taħt in-NATO wara tieni gwerra dinija, l-Istati Uniti wkoll e, din militarizzati, iżda x'benefiċċju il-Polonja għandu jkollha f'dan kollu ma nistax nifhimha. Is-sovranità et natuwa eh, bażikament natu l-kontroll tal-armata tagħna fissem Eh, fid fidejn l-Unjoni Ewropea. Hemm teddida kbira u s-sena li għadiet il-Kummissjoni Ewropea spjegat li maħniex eh, pajjiż indipendenti. Jekk daw se jkollhom armata sieħa se jagħmlet tbijaw l-identità tagħna bħal għamiltu fil-Ġermanja fit-tieni gwerra dinija. si Sosniers ja nyt sitten għanta antaa vorron. Grazzi. Issa nistgħu nagħtu l-kelma lura l sinjura Kummissarju Grazzi ħafna, Signora President, lilkom il-koll, eżis membri, grazzi għal kommenti ta'kom, l-osservazzjoni tkollha ta'kom. Dak li nixtieq ngħid huwa bl-ebda mod dan ma kienx fajl faċli li ftanna fuqu minna l-koll u tliet istituzzjonijiet Ewropej. U għal darb'oħra nixtieq ningrazzja lilkom il-koll li b'dedikazzjoni kbira provajtu ssibu il kolli provajna nsibu ftejjin fuq dal-fajl. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel fuq il-kooperazzjoni għax ħafna minnkom irreferejtu għall-ammont ta' flus. Nixtieq ngħid dan għal darb'oħra in-nuqqas ta' kooperazzjoni fl-industrija ta', ta militari eh, għandha e, spejjeż bejn 25 sa' 100 biljun fis-sena minħabba li m'għandniex kooperazzjoni fis-settur tad-difiża. U mbagħad it-tieni punt l-armamenti. U t-trattat hawnhekk huwa hija ċara ħafna. Hija kompetenza unika ħafna tal-Istat Membru aħna ma nibidlujiex bl-ebda mod permezz ta' dan regolament ma nix qed inżidu l-esportazzjoni ta' armamenti l-intenzjoni tagħna hija li naqsu id-dependenzi tagħna fuq pajjiżi terzi bħala teknoloġija, eċetera. U l-kooperazzjoni u di li tnaqqis dependenzi ta' fuq it-teknoloġija huma waħda mill-iktar fatturi saljenti ta' dal-fond. Jiena żgura il difiża ħaj tkun waħda mill-magni tal-integrazzjoni Ewropea. Għadna din nitkellmu fuq kooperazzjoni tal-industrija xejn iżjed xejn inqas minn da kooperazzjoni. U nixtieq nisħa il-Komissjoni tilqa l-ftehim illi wasalna dieħ tul it-trialogi u nittama li ikun hemm vot pożittiv għadha u nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll, rapporter, shadows tiegħu u President is-Sur Buzek tal-Kumitat, grazzi ħafna tax-xogħol jibes li għamilt, naf li ma kienx faċli xejn, imma jiena naħseb eh, l-eżitu huwa ta' sodisfazzjon. Grazzi Sinjora Kummissarju. Nagħti l-kelma lura lir rapporter issa. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi lill kollegi għal diskussjoni interessanti ħafna. U din id-diskussjoni u rietna illi anka fil-gruppi politiċi ninsabu fl-istess eh, opinjoni l għaliex għanna żewġ opinjoni differenti minnaħa tas soċjalisti, l-istess minnaħa tal-ħodor. Allura, bekk naraw illi eh, f'din il- pożizzjoni differenti, naraw differenza bejn daw l-istati illi ilhom illi għaddew eh, minn xi oppressjoni jew xi gwerra u dawk illi illum bħal eh, pajjiżi baltiċi uħud mill-pajizi eh, ċentrali Ewropej għadhom iħossuhom medda eh, minħabba kwistjonijiet soċjali, eċċetera. Iżda jekk mhux se niddefendu l-libertà tagħna, ovvjament mhux eh, il-ħsibijiet tagħna r-realtà tagħna hija medda ħafna. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Awstrijaka u l-Presidenza Rumena mod partikolari li uriet ukoll ħidma kbira ħafna u l-kapacità tan negozjati wkoll. Xtaqt nassigura wkoll il daw kollha li kienu tjibżaw l relazzjoni tagħna ma' NATO u ma' Medda. Ehm, speċjalment eh, fir-reġjun tiegħi eh, li sħaqtu intom tafu li NATO huwa eh, is-sigurtà tagħna, ġifieri u din mhijiex se tinbidel iżda xtaqna illi pajjiżi oħra bħal Franza tingħaqad iktar fid-difiża tal speċjalment eh, il-naħa tal-vant tal-Ewropa. U kellna mistoqsija wkoll eh, il-Polonja se tibbenefika minnhom reġjunijiet tagħna mhix jista' jibbenefika u naħseb li din hija possibilità biex nimmodernizzaw id-difiża tagħna bil-kooperazzjoni ma eh, kumpaniji li huma fuq dimnet eh, f'dan il-qasam fl-Ewropa. Eh, l-iżvilupp tar-riċerka u l-iżvilupp fil-pajis u ġifir nużaw il-potenzjal tal-Ewropa kollha kemmi u mhux ta' parti mill-Ewropa biss. U xtaqt nitlobkom ukoll biex biex tivvutaw favur il-test li negozjajna, ġifiri eh, il-kwistjoniet, eh, l-emendi plenari kolla eh, ma nivvutawx, ġifiri 31 ċe u be nwarbuhom u dawk l-emendi plenari kolla nwarbuhom la li xkiku il-rapportana jaqal, ura nitlobkom għal tal-pozizjoni għal dawk kolla li għal dawk li ħossu li din il-kwistjoni importanti u kif ukoll għal difiża u għall-Unjoni Ewropea naħseb illi kemm għalina u kemm biex insaħħu in-NATO u il-kapacitajiet ta' difiża tagħna li huma importanti eh, u li huma importanti sabiex niddefendu eh, l-istil tal-ħajja jew ċivilizzazzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi l-rapporter. Bekk temmejna dan id-dibattitu u l-votazzjoni sessir għada u s-sanaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u se jkollna dibattitu konġunt fuq il-bonds koperti u għanna rapport ta' Luke u rapport ieħor eh, fuq il-bonds koperti u supervizjoni pubblika tal-bonds koperti. s naddu għal rapporter l-onorvoli Luke għal erba minuti. Frau Präsidentin. Äh, Signora President, signori eżis kollegi, għal kull su kapitali u importanti li em, bonds siguri u sfortunatament nafu li bonds siguri u marrari u nafu kol li sigur ta' jew mezzi ta' sigurtà ma jipprovdux il-garanziji meħtieġa u kulħadd sar jaf bil-kriżi ekonomika bil dal-periklu nafu li l-bonds tal-gvernijiet ma jiprodux sigurtajiet neċessarju anka bonds mezzona euro mhux neċessarjament jipprovdu l-garanziji illi nies eh, stennew palma rajna bl-euro u l-kriżi tal-state bonds Nafu li l-bonds koperti huma importanti, huma bonds importanti u e, bond kopert ilu li jeżisti għal aktar minn 250 sena. U dan ma wasal għall ebda e, fallimenti. U dan huwa mod ta' huwa tip ta' bond li għandna bżonn fiż-żona euro u li għandna bżonn fil-unitajiet tal e, ta' swieq tagħna. U għalhekk huwa sorprendenti li dawn il-bonds koperti ma ġew żviluppati aktar fl-Unjoni Ewropea illi ammont limitat ħafna ta' pajjiżi li għandhom tranzizzjoni ta' bonds koperti li kienu qed jużaw dal-istrument għal 20 ta' snin u anka mijiet ta' snin nistgħu ngħidu. Din hija xi ħaġa li ma tantx għandna esperjenza fihom fl-Unjoni Ewropea m'għandniex leġiżlazzjoni żviluppata sew fuq il-bonds koperti u dinja xi ħaġa li issa se nirratifikaw permezz ta' regolament u direttiva. Id-direttiva li xtaqt nitkellem dwar għal għaliex naħseb li hija importanti ħafna swieq ta' fiħdan l-Unjoni Ewropea, il għaliex hemm ċerta pajjiżi Illi jistaw jamlu strumenti ta' finanzjament tajbin permezz tal-bonds koperti u jistaw jimplementaw eh, daw fil-leġizlazzjoni tagħna u jridu jitalmu mill-aħjar prassi fil-kwistjoni ta' bonds koperti. Aħna għamilna l-isforzi kollha fil-leġizlazzjoni biex l-implementaw dawn l-aħjar prassi l għalix fuq il-kwalità tal-lassi li jintużaw biex jgarantixxu l-bonds u naħseb illi ksibna riżultati pożittivi ħafna. Strutturajna l-affarijiet b'tali mod li issa għandna żewġ klassi differenti l-ewwel net għandna e, tip tradizzjonali ta' bond fejn għandna regolament tal-kapital Eh, li jintuża 97% ta' su suq eh, fissu um, jattira ħafna eh, mill-investituri. Iżda mbagħad hemm l-investituri tal-tkabbir u r-riċerka u dan se għandu jwas għal opportunitajiet ġodda u garanziji, strumenti ta' garanziji ġodda jistaw ikunu jiġu verifikati u kunu l-esti aswi u naħseb li dan huwa dan huma kondizjoni tajbin għal qafas eh, fejn il-bonds koperti jistaw jintużaw bħala strumenti ta' finanzjament fih dan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan il-ftejm qafas eh, dan tip ta' bond jista' jiġi adottat fih eh, mill-persuni minn barra l-Unjoni Ewropea u se nkunu qed noħolqu standards internazzjonali għal dan it-tip ta' strument. Nkunu nistgħu niksbu konfidenza, aktar konfidenza għaliex se jkollna dawn id-dispożizzjonijiet fidejna. Iżda forsi jirnexxilna wkollna traw aktar. U jekk il-Kummissjoni tista' dotta eh, dispożizzjoni ta' ekwivalenza se tiftaħ iswi iktar flok tagħlaq għal dawk li huma interessati li jużaw dan it-tip ta' strument naħseb li ħadna pass kbir fid-direzzjoni tajba u eh, nistenna ħerqana l-diskussjoni mal-kollegi nittama li se jkun hemm appoġġ sħiħ eh, fil-plenarja għada waqt il-votazzjoni u nispera li se nirċivu aspett pożittiv ħafna. Grazzi, grazzi rapporter u issa nitlob lill kummissjoni il-Kummissarju Bienkowska covered bonds are Il-bonds koperti huma sors ta' finanzi stabli u eh, referejna għalihom eh, waqt il-kriżi meta sorsi oħra tal-bonds spiċċaw nafu li ma tantx jintlaqgħu. Allura l proposta tal-Kummissjoni trid tiżviluppa dan is-suq aktar billi toħroġ mill-standards għoljien u l-prassi tajba ta' sistemi nazzjonali. Dan huwa eh, l-bini eh, l-qafas tal-self l-Unjoni Ewropea u regoli l-ġodda se jiprovdu pakket għal li se jiprovdi għajnuna għall-ekonomija mingħajr ma jxekkel eh, Swi nazzjonali diġà eżistenti. Eh, se joħorġu eh, bonds koperti u kol fi swie fejn fejn is-swieq forsi ma tantx huma żviluppati stantu. dawn ir-regoli se jkollhom aċċess għal banek u eh, odda ta' fondi li jiprovdu l-om biex jikollhom il-fondi għal bini ta' djar per eżempju. Qed nitkellmu dwar 1.5 biljun euro f'revenue u eh, prudential rules u kol għal dawn il-periodi eh, sabiex se jkunu jistaw jiprovdu għal aktar stabilita finanzjarja fil-futur. Dan il-qafas il-ġdid bazat fuq żewġ pilastri, ġifir l-ewwel id-direttiva li tipprovdi definizzjoni komuni fuq il-bonds koperti u jagħti sfond fuq il-bonds koperti u l-assi li jistaw jiġu eligibli u taħt il-bonds koperti. U direttiva wkoll għandha il-kontroll eh, u joħroġ bir regoli tal-etikettjar eh, mod partikolari ta' dawn il-bonds koperti u jissaxħa u koll kondizjonijiet tal-lotja tal-capital treatment tal-bonds eh, li jinxtraw mil banek eh, bħalma ġimwiet u kol fit trialogi u kif diġa ħareġ fil-statement u kol minnħat tal-Komissjoni, il-Komissjoni hija l-esta li temenda l-Liquidity Coverage Ratio Eh, sabiex dil-kwistjoni eh, eh, speċifika tal-bonds koperti jiġu indirizzati sabiex ma jkunx hemm xogħol doppju fuq rigward tal- cover pool liquidity buffer li huwa diġà inkluż federativa u liquidity buffer li huwa preżenti fil-ratio in ġenerali. Allura se il-Parlament, il-Kummissjoni se tagħti l-rapport tagħha min-naħa tal qabel il-votazzjoni għada. Ehm, nifraħ li rapporter l-Onorevoli Luke u r-xedaw rapporter skolla u koll. L-objettiv tal-proposta tal-Kommissjoni u ma jinżammu grazzi għall approċ effettiv tal-Parlament fit-tim tan negozjati tal-Parlament u kooperazzjoni tajba mal-Kunsill. T-Traspożizzjoni u l-implementazzjoni ta' regoli ġodda fuq il-cover bonds għandhom eh, jaġlu eh, jaddu brata maġla u dan se jwassal għal dan eh, sors importanti ta' fondi biex jkun jista' jintuża fl-istati membri biex nipromuovu impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi, ħafna kummissarju issa jekk joġbok l-onorevoli Rossati fissem il-PPE. Sur President, eh, Signora Kummissarju, illum qed niddibattu għal żewġ aspetti legali rigward il-swieq finanzjarju l-obbligi eh, tal-banek u l-bonds koperti jina xtaqt ngħid li skont it-terminoloġija pollakka qed nitkellmu dwar bonds koperti bil-Pollak. Issa, dan huwa element importanti mibni fuq eh, fil-bini tal-ekonomija eh, tagħna. Jina kuntent li l-negozjati kienu waslu għal eh, kompromess tajjeb u għanna definizjoni tal-obbligi eh, neċessarji u joħloq preċiżament tip ta' eh, passi li staw jittieħdu għas-sigurta u bis-supervizjoni tal-banek eh, meta nikkonsidraw ukoll eh, l-iskambju ta' dawn il-bonds din id-direttiva kif ukoll il-premium eh, li diġa hemm preżenti l-CRR huwa importanti. Din id-direttiva tippermetti l-istati membri biex kunu jistgħu joħolqu l-istruttura tal-pools tagħhom fosthom il-likwidità. Addizzjonali ma dan l-ħana kompromess eh, u dan kien suċċess kbir, iżda kenna kompromess ta' 8% għal kollateral eh, eh, fil-rigward tal-kwalità tal-fondi. Bekk dan se jkun Eh, investiment eh, li jattira ħafna l-investituri huwa sigur ħafna l-investituri huwa sors ta' fond eh, tajjeb ħafna l-banek. Kina nifraħlek l honorable Luke, rapporter għal rapport eccellenti u grazzi għal kooperazzjoni eccellenti li kellna matul dan il-rapport. Grazzi l-Kummissjoni Ewropea, grazzi l-Kummissarju. Eh, għal eh, xogħol kostruttiv fuq dan ir-rapport u nappella wkoll il-kollegi kollha biex jaċċettaw jivvotaw favur eh, dan ir-rapport. Grazzi. Dziękuję panu bardzo. Grazzi ħafna issa fissem L-essendi naddu għall-Onorevoli San, zewċ minuti. Votata jimmarka it-tmim tal-proċess leġislattiv maħsub biex waqqaf suq Ewropew għal covered bonds kif numa marufa ċedoli ta' self-koperti din il kamra bdejna l-proċess fis-sena 2017 thousand b'riżoluzzjoni li nidiet il bażi tal ħidma tagħna fuq il pakkett li għandna quddiem llum. ma kinitx ħaġa faċli biex jinsab ftehim għax f'kull pajjiż dawn iċ-ċeduli ta' self żviluppaw b'mod differenti u ma jikkostitwixxu għodda finanzjarja li matul is-sekli uriet is-sewwieq tagħha fis-swieq ta' pajjiżi ewropej. għalkemm infirxu fil qafas tas-swieq nazzjonali il kummerċ internazzjonali f'dawn iċ ċeduli għandu importanza fi żwieq bħal tal-ġermanja u d-danimarka huma mitqisa bir raġun bħala vitali għall investiment f'pajjiżi oħra bħal malta ma jintużaw xejn. xorta waħda l isfida politika biex jitwaqqaf qafas ewropew għal dawn iċ-ċeduli li jiġi parti mitwaqqif ta' unjoni ewropea fis-swieq kapitali kienet din għandna nlibsu l-istess żarbun lil kulħadd kif ta' spiss tkun it tentazzjoni li nagħmlu meta l affarijiet jiġu deċiżi fi strasburgu u brussell jew għandna nadottaw mudell li jippermetti tkomplija sħiħa tar li ddaħħlu b'suċċess fis-swieq nazzjonali. mill bidu nett jien appoġġjajt sal aħħar din it triq ma kellniex għalfejn nibdlu metodi li s-swieq nazzjonali kienu ħadmu għal għexieren ta' snin għal sekli u xorta stajna nwaqfu qafas ewropew. dan kellu jmira biex progressivament ir-regoli u l-prattiċi fis-swieq nazzjonali joqorbu lejn xulxin. il kompromess milħuq fid-dokumenti qudiemna jirrispondi bi sħiħ għal din is-sfida jinkludi ħafna elementi bir rapport approvat fil għoxrin tmintax minn din il-kamra u jikkorreġi għal aspetti li kienu se jħolqu problemi għall grupp tas-soċjalisti u demokratiċi waqt li jippromovi qrubija fuq livell ewropew u jsaħħaħ it trasparenza u l ħarsien tal investituri il pakkett quddiemna jevita kull sogru ta' disturbju fis-swieq nazzjonali fejn jiġu nnegozjati l covered bonds. jien sodisfatt bil mod kif ilħaqna dawn il prijoritajiet u l parir tiegħi hu biex din il kamra tappoġġja bil kbir il proposta li tinsab qudiemna. Grazzi ħafna għandu għall-Onorevoli Marajas. Għandek minuta u nofs. Minuta u nofs. Kire Proedre, stinella. Sur President, fil-Greċja u fl-Ewropa imbosta xettiċiżmu dwar dan it-tip ta' bonds. L-state bonds fallew u ġew probiti f'ċerta reġunijiet ukoll. U ċittadini mm, f'pajjiżi eh, jemnu li dawn huma kollha investituri li investew eh, fil-bonds Gregi wara il-famuż PSI eh, kien hemm deċiżjoni illi dawn il-bonds tilfu 53% eh, tal-valur tagħhom illum għaw persuni li jemnu f'dawn il-state bonds, state bonds li malqas biss għandhom flus biex jixtru il-mediċini tagħhom biex morru l-isptar. Allura dawn fallew. U hemm bosta nuqqas ta' fiduċja bejn dawn il-fondi. U bħalma għall onorevoli Luke, il-rapport u regolament jipprova eh, eh, jitfa l-aħjar garanzija biex dawn il-bonds jiġu konsidrati siguri u biex jattiraw l-akbar numru ta' investituri u se jaħdmu bħala odda illi se toħloq su kollettiv u jattira investituri kbar. Iżda rridu noqogħdu attenti kif dawn il-garanziji jiġru sabiex ma nilħuqux punt e, biex dawn ifallu kompletament. Dan kollu jiddependi fuq kif is-suq se jaħdem. Din se tkun kriżi oħra u iżda ma nafx kemm ħaj sopravvivu daw il-bonds. Grazzi, grazzi ħafna. Issa naddu għall-onorevoli Geroldax, l-onorevoli Nedgal mhux prezenti. Proszę bardzo. Jak joġbok? E, merci, Monsieur le Président, euh, Madame la Commissaire, Monsieur le Rapporteur, cher Bernard. Kommissarju, euh, jina l-ewel net xtaqt nifraħ l rapporter skolla tal-li sabu approċ bilanċjat. Elftajn fuq ir-regoli fuq il-covered bonds jidħol mal-loġika illi hija biex insaħħu l-Unjoni tal-Isma Kapitali. Dan mhuwiex l-iskop ta' dan it-test. Aħna rridu nappoġġjaw l-isfera reali tal-ekonomija. Rridu nassiguraw lil banek tħul finanzjarju għal dawk l-aspett. Madana kollu rridu noqogħdu attenti ħafna sabiex ma ndajfux il-qafas legali li eh, jurina il-funzjonament tal-banek, ġifiri, rridu noqogħdu attenti u nassiguraw ruħna illi maħniex qed noħolqu riskju eh, illi iwassal għal riski. Il-riżultat huwa eċċellenti li għaliex eh, fi żmien fejn tali strument għadu ma jeżistix inkunu nistgħu noħolqu dal-istrument ta' finanzjament bħalma għall onorevoli Luke tkun stabbli u solida anka fil-kuntest ta' kriżi. Odda oħra li eh, jiggarantixxu stabilità se jiġu diskussi wkoll. Peress li dan huwa l-aħħar diskors tiegħi jina xtaqt nawgura l-kom eh, lajt tajjeb u nirringrazzjakom tassew tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna ngħaddu għall onorvil Berex għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Signora President. Kummissarju, l qafas eh, finanzjarju li se jinħolo permessa dan il-korpus legali tal-Unjoni Ewropea nilqawhom bidejna miftuħa għaliex se tkun strument tajjeb ħafna għal banek tagħna u se jsaħħaħ l-Unjoni Kapitali tagħna. No dawn l-obligi dan l-investiment eh, iktar garantit eh, ikun garanzija aħjar għal banek bħalma kun kienu neċessarji fil-2008. Ovvjament se jiġu konsidrati wkoll kundizzjonijiet speċifiċi ta' kull suq ekonomiku tal-valuti e, ikonna cover pools u expositions differenti għal mm, e, loans ipotetiċi e, bħal Polonja u fl-Ispanja dawn ħassejna li, li kellhom l-aħjar prassi bil-possibilità wkoll li nużaw tal etiketta Ewropea wkoll fihom. Il-bonds f'dak il-każ ikunu jistgħu jieħdu eh, dan l-istrument bluzu tal-aħjar protezzjoni tal-investituri u eh, dħul anka fi żminijiet turbulenti ekonomiċi. Grazzi, grazzi ħafna. Sfortunatament taħt proċedura KHDI manna lil ħadd allura naddu għal eh, Kummissarju Binkowski jogħġbok, Kummissarju President. Um, Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-intervent ta'kom naraw li hemm wisa wiesa fuq dil-kwistjoni u l-investituri kemm fl-Unjoni kemm barra mill-Unjoni Ewropea jaraw li daw l-istrumenti li huma tikettjati bħala premium cover bonds jew eh, secure bonds Eh, umma mnizla fil-jafu eh, li huma taħt ċerta supervizjoni u dawn huma eh, bazati fuq sistema bilanċjata u se jkunu siguri fisni li ġejjin. Jina noqod fuq l-appoġġ kontinu tal-Parlament biex il-bonds koperti jkunu sors ta' fondi għall-ekonomija Ewropea aktar b'saħħitha grazzi ħafna rapporters, shadow rapporters, grazzi għal dar oħra. Grazzi kummissarju, issa eh, l-onorevoli Luke bħala rapporter, bħala eh, eh, sommarju ta' kollox. Iva, grazzi ħafna, sinjuri Eżis kollegi, grazzi ta' din id-diskussjoni u grazzi li shadow rapporters b'mod partikolari l personal tal-Kommissjoni u koll għalix eh, kienem kooperazzjoni pozittiva ħafna waqt id-dibattitu tagħna. Naħseb il-punti ewlenin diġa issemmew u għalhekk nixtieq nagħmel kommenti. L-ewwel kumment huwa wieħed qasir eh, b'risposta għal kommenti tas-sur Marjas Irridu niżguraw iva li l-bonds jitħallsu u l bonds Griegi huma eżempju ta' kif ma jitarux ma jitarux ma rimbors għal bonds hawnhekk qed nitkellmu fuq bonds għal banek u għalhekk dawn huma garantiti blassi għaliex għandek dawn l-ammonti ta' qassi illi ħajkunu eh, ta' protezzjoni minħabba kredituri oħrajn. U għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi għall-Gvern Grek tkun illi iħarsu lejn kif jistgħu jiggarantixxu l bonds bis-sistemi bħal dawn. Dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nżidu l kredibilità ta' dan it-tip ta' instrument eh, fil-Greċja. Issa nixtieq insemmi l-komment ta' Alfred Sant u għal importanti li ma nfixklux is-swieq li diġà qed jaħdmu, din hija xi ħaġa li nixtiequ nilħu iva. U tajjeb li nħarsu lejn il-prassi tajba u nirċertaw li dawn jiġu eh, imdaħla hawnhekk ukoll. Jekk ma rridux infixklu l-ebda eh, su importanti li nħarsu lejn is-sistemi kollha differenti u dan li ma kienx il-mira tal-armonizzazzjoni li xtaqna nilħu. Jiena naħseb illi il-ħakna namlu dan, jiġifieri evitajna mill-li dan iseħħ billi nifokajna fuq il-kwalità u l-mod ta' kif taħdem il-leġizazzjoni f'numru varji ta' stati membri. L-istati membri kienu qegħdin jipoġġu ċertu pressjoni fuq dawn l istandards Jiena naħseb illi dan kollu se jkun qed jgħin sabiex naħdmu b'dan l-istrument fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Hekk nikkonkludu dan id-dibattitu il-votazzjoni ser issirata. Nirringrazzjakom il-koll. Ehm, przechodzimy do... Issa naddu Naddu għal punt li jmiss eh, fuq l-agenda, eh, ja punt 8, eh, negozjati mal-Konsil Kummissjoni dwar id-dritt tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew, proposta leġislativa unanna rapport